Right, well, well, welcome everybody. I think we have <coughs> enough members here of the relevant items to, to start. Uh, first of all... Grazie, nistaw nibdow l-ewwel nettem l-adozzjoni tal-aġenda biex nibdow ix-xogħlijiet tal-lum jekk possibbli għandna iktar ħin li gwadanjejna l-aġenda għaliex kellna l trixie maħna nhar it-tnejn u għal daqstant mhux qiegħed magħna llum sabiex jagħmel l srb Jekk hemm bżonn nużaw dan il-ħin allokat ekstra li għandna fid-dibattiti tal-lum. Nitlobkom iżommu mal-ħin tagħkom, nżommu mal-aġenda kemm jista' jkun għaliex hemm min ħajġi apposta l-punti fuq l-aġenda skont il-ħin kif ġi stabilit. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda, m'hemmx oġġezzjonijiet tajjeb wisq. Issa l-avviżi tal-President hemm tnejn l-ewwel nett nixtieq infakkarkom li l-laqa li jmiss tal-Kumitat ser isseħħ fi Strasburgu nhar it-tnejn 12 ta' Settembru fis-seba ta' filgħaxija ħajkolkom l-abbozz tal-aġenda dalwaqt U it-tieni punt li għandi xinħabrilkom malajr malajr dwar it-trialogu fuq l-BRD fuq iż żida tal-kapital li konkludejna il-bira fil-axija wara it-tminja ta' fil-axija. Nemmen li għanna il-xol għal-bil tal-ewwel qari mal-Kunsill minkejja li għandhom riserva ta' studju fuq it-test li aħna negozjajna fuq id-definizzjonijiet ta' tax havens, etc. U nittama li jkunu pozittivi fuq dan il-punt u nkunu nistaw nirnex li nishtiqu aħna aħna nishtiqu nħadnu definizzjoni aktar usa kif hemm ECD. Għalek għadna qed nistennaw ir-riżultat ta' dan u nittamaw li fl-aħħar nkunu nistgħu nikkonkludu il xogħol u l-proċess bil-miktub niffirmaw u nimmiraw li fit-tieni plenarja ta' settembru. Ovvjament ħana ġornakom fuq ir-riżultati tal-feedback minnaħa tal-presidenza fuq il-punt li għadu miftuħ. Dak it-tieni punt la viża tal-President, issa ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda fuq l-abbozz ta' budget tal-2012 u l-konsiderazzjoni tal-emendi mir rapporter li huwa s-sur Ole Ludvigson. Naf li huwa s-sur Ludvigson minkejja li m'għandix fuq il-dokumenti għajax bosta drabi tkellem fuq dan is-suġġett, jekk jogħġbok. Grazzi, President, tal-li għaddejt li il-kelma. Issa, fil-rigward il-budget, nafu li votaw l-lum wara l-ofsenar fuq dan il-punt u għalek bżon li nifukaw fuq ċertu punti importanti. L-ewwel net l-awtorità ta' supervizjoni rid ikollha riżorsi meħtieġa biex kun tista' taħdem tajjeb. L-ambizzjoni tal-Kunsill li tnaqqas iċ ċifri mresqa minn naħa tal-Kummissjoni meta nċija dejja tajba. Iżda hawnhekk nixtiequ li l-awtoritajiet ikollhom aktar flejjes. U dan rridu ninkluduhom fil-kalkoli tal-Konsillu kieku dan ikun il-każ ikun tajjeb. Iżda bżonn li nissenjalaw dan il-punt mod aħjar. Importanti li naqblu fuq prinċipju li l-awtoritajiet għandhom jingħataw aktar rizorsi. It-tieni net irid ikollna strumenti amministrativi b'saħħithom solidi biex ikunu jistgħu jifilħu għas-sistema u nkomplu fit-triq li aħna bdejna. Fir-rigward id-DG Ekfin, irridu nħarsu lejhom, nħarsu l isfidu wkoll nżidu l-kontroll trasparenza għaliex din hija prekondizzjoni sabiex nkunu nistgħu niżguraw li nkunu konformi mar-regoli u din twassal ovvjament imbagħad ta' stabilità. It-tielet net Ovvjament irid isir dejjem aktar sabiex naħqu mal-pressjoni li hemm biex waqfu tax havens u rridu naraw kif nistgħu nitrattaw din il-problemi għax nistgħu nagħmluha fil-qafas tal-kooperazzjoni transkonfinali. Qed nitkellem dwar il-programmi interni, il-fiskalità pereżempju, anke fil-qafas tal-kooperazzjoni internazzjonali f'dan is-settur. Rabanet f'dan l-Unjoni Ewropea għandna programm li qed jaħdem is-CEP u l-EIP li fil-fatt jippermettu lill smes ikollhom aċċess aħjar għal kapital. Il-Kunsill jixtieq ifaddal xi flus billi l-programm jitpoġġa fuq livell baxxu jiena naħseb li dan ikun żball. Il-programm kapaċi jipprovdi odot li aħna nkunu kapaċi nużaw biex bekk nżommu mal-momentum f'dak li għandu xieqsam mal-ekonomija Ewropea. Importanti nfakru li ħafna mill-kumpaniji dawk iż-żar mhux qed nexxilhom kampaw li jirkupraw wara l-kriżi tal-2008. Nixtieq nirringrazzja x'għadu Rapporter għal xogħol eċċellenti u naħseb nistgħu nkunu sodisfatti mir-riżultati. Grazzi.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 Just. Non, les paroles d'Astrid vont trouver beaucoup d'écho. Maybe you have to sit with the liberals, Astrid.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 mar-rapporter ftemna il-bira ħiċċadows kollha kemm maħna fuq l-emendi ta' kompromess jiena ritnajt illi aħna gburin illi ħlaqna dawn l-aġenziji ta' kontrollu sorveljenza sorveljenza li hija waħda mill-soluzzjonijiet sabiex ikun hemm iktar kontroll imma jekk dawn l-aġenziji ma jkollhomx il-fondi biex jaħdmu il- biex jagħmlu xogħolhom Eh, allura mela eh, ma dawn l-aġenziji ma tantx jaħdmu kun jista' jagħmlu xogħolhom sew għal daqstant inkunu eh, qegħdin nissodisfaw il dawk li ma tantx kienu kuntenti bil-ħolqien ta' dawn l-aġenziji mill-bidunet hemm bżonn li nsibu il-flus sabiex dawn l-aġenziji kun jista' jagħmlu xogħolhom. Intikom eżempju fil-Lussemburgu il-kontroll ta' servizzi finanzjarji u s-sorveljanza finanzjarja Eh, tħaddem madwar 400-500 ruħ l-Aġenzija għal kontroll fuq il-banek eh, tal-banek se jkollha biss 60 impjegat fil-Ingilterra hemm eh, xi elfejn forsi hemm wisq forsi hemm mezz kif wieħed jista' jnaqqas franka xi ftit flus. Imma hija din ir-raġuni illi aħna qegħdin nitolbu iktar flus u għall-emendi ta' kompromess l-oħrajn aħna naqblu. Thank you very much. Uh... Grazie ħafna. Ole, nissa. Grazie ħafna. President. Karl Haglund li huwa Shadow Rapporter ma jistax ikun preżenti għal laqgħa tal-lum. Aħna familjari ħafna mal-problema tal-Finlandja. Karl huwa membru ewlieni qed nagħtu ħarsa lejn l-elezzjonijiet presidenzjali u kull partit irid iressaq il-kandidati tiegħu qabel l-elezzjonijiet presidenzjali fil-Finlandja. Naħseb li sar xogħol tajjeb u aħna naqblu mal-proposti u mal-kompromessi li aħna qbinna dwarhom flimkien m'għandniex problemi u nixtieq nikkonferma dak li qalet is-Sinjura Luling f'dak li għandu jaqsam ma l-appoġġ ma l-awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej li jistgħu jmorru f'direzzjoni ħażina jekk ngħidu li ħan naqsulhom ir-riżorsi jew nneħħulhom ir-riżorsi. Importanti li ngħidu l-importanti li nqodu attenti għal numri ta' impjegati tal-flejjes, iżda importanti nitkellmu dwar kwalità meta nitkellmu dwar l-attivitajiet ta' supervizjoni. Naħseb li kun xira li jkunem aktar rizorsi għal dan l-entitajiet, budget aħjar u naħseb nistgħu naqblu fuq dan il-punt. Hawn ukoll fil-ġejjieni il-xol ta' l-entitajiet ta' supervizjoni ħajkompli għaddej fis- 27 stat membru għalhekk qed nitkellmu dwar koordinazzjoni. Iżda il-proposti tal-Kunsill huma żbaljati bisħieħ. Jiena nixtieq ngħid ukoll li importanti li nsaħħu u naħmu l-Eurostat għaliex huma għandhom ħafna xogħol statistiku x'jagħmlu u nafu x'inhu l-problemi hemmhekk. Nafu li qed nitkellmu dwar kwalità għolja iżda dan nistgħu nkomplu nsaħħuh aktar. Għal darboħra hemm bżonn li jkun hemm riżorsi budġetarji għal dan u għalhekk nixtieq nirringrazzja kulħadd tax xogħol eċċellenti u grazzi lill membru mill-grupp tal-Alde. Grazzi, tajt il-President, għaw xaħat li ħajtkellem fi sem li sijar fuq dan. Le? Sven, forsi? Fil-qosor, grazzi ħafna, grazzi l-rapporter u l-co-shadows. Kenna skambju li tal-frott u naqblu ma' rapporter u mal-kompromessi li intlaħu nishtiqn. nisħaq li Fuq l-Aġenziji ta' Supervizjoni il-proposta tal-Kunsill li saħansitra tnaqqas is-suġġerimenti tal-Kummissjoni hija xi ħaġa ta' staġib jekk inqablu n-numru ta' impjegati ma' dawn l-Aġenziji Ewropej u nqabluhom mal aġenziji Nazzjonali tistgħu taraw faċilment li mhumiex regola u għalhekk Kull ma tnamlu għallet nżidu l-kompeti fil-leġizlazzjoniet finanzjari għal raġunijiet tajbin biex nleħqu għal livell Ewropew. Għalhekk ikridu irridu nifrankaw il-flus hawnhekk irridu li l-livell nazzjonali jkun aktar effiċenti. F'pajjiżi għandna 1700 persuna taħdem f'Bafen, għandna ximijiet oħrajn fil-Bundesbank u l-gvern ma jistax jaqbel jekk jiffukax dan l-impiegati fuq il-Bundesbanku jekk ux fil-Bafen. Hija situazzjoni ridikola ħafna u fil-Ġermanja biss għal daqstant għanna total ta' ħames darbit aktar impiegati fil-supervizjoni finanzjarja meta qabla ma' l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej kollha flimkien. L-istess japplika fir-Renju Unit, anke fi Franza u għalhekk m'għandniex insegwu il-diskors tal-Konsill li dan waħla ta' flus. Għanna bżon l-koordinazzjoni Ewropea ta' finanzi, għanna bżon li l-affarijiet jimxu r-regola u għalhekk ukun għaqli li morru l-lin mill-proposta tal-Kummissjoni kemm xejn għaliex din kienet it-talba li għamlu direttament l-Aġenziji mhix xi ħaġa inventajna aħna, iżda aħna tinkomplu ma' talbiet u hemm ġustifikazzjonijiet fil-linji budgetari u nittamaw li nkunu nistgħu niddefendu dan il-punt fil-Kumitat tal-Budget biex bekk nivvotaw fuq ċifri ġodda fil-Parlament. Grazzi. Miguel Portas. Jek jożbu. Eh, Brigat, President. Grazzi ħafna. Signora President. Bil-bosta jena naqbel mal-kommenti u l-proposti li tresqu mod partikolari l-ideja li insaħħu dawk it-titli li jitrattaw ma' tax havens u mal- ġlida kontra il-frodi, l-eviżjoni fiskali, l-istatistika u l-parti fuq l-Aġenziji ta' Supervizjoni Ewropej. Għandi xi tħassib wieħed diġà issemma Missur Gigold li qal li numri li tresqu fir rigward l-Aġenzija l-impjegati tal-Aġenziji huma dawk li ntalbu stess minn l-Aġenziji stess. Min ċert x'kriterji ntużaw biex ikunu jistgħu naslu għal din iż-żieda għal kont imorru lil mill-proposta tal-Kummissjoni inizjali u issa qed nifhem minn fejn dawn iċ-ċifri ġejjin. Iżda hemm proposta li jiena ma naqbilx magħha li hija dik fuq il-programm qafas għal kompetitività u l-innovazzjoni. Il-proposta ta' rapporter hija li ikon zida ta' 70 miljun euro f'pagamenti iżda xejn mwet iseħ fir rigward l-impenji finanzjarji. Tassib tijaj u għawnek u għali fil-kontest li aħna diskutu il-budget tal-2012 li huwa kontest negattiv. Ovvjament, u minħabba li l-impenni għadhom hemm għadhom japplikaw ma naħrax għala għanna jkollna zida kbira fil-pagamenti. Ovvjament, sta l-Kommissjoni li tajt xanda bżon fir rigward il-pagamenti, Iżda jekk ma kienx hemm talba għal żieda fil-pagamenti hawnhekk hija għaliex huma fiduċjużi li l-kompromessi u t-tibdiliet ma waslux għal bżonn li jkun hemm żieda iktar milli diġà kien hemm. U għalhekk hawnhekk għandi dubji firgwat il-proposta tar rapporter. Grazzi. Grazzi ħafna tajt il-President. Estrid, tixtieq twieġeb jew terġa' titkellem jew le? Tixtieq terġa' titkellem? Shadows kollha smajna minn għandhom. Et da kollu li kelli xi ngħid, Sinjura President, m'hemmx għalfejn. Tajja wisq. M'hemmx għalfejn naħlu l-enerġija. U lissa. Grazzi, Sinjura President. Ma tantx għandi xinżid Iżda dak li għamilna huwa li għaddejna l-kompromessi kollha provajna nidħlu f'kompromessi kemm jista' jkun. U provajna naraw x'triq nistgħu nieħdu biex nimxu l-qoddim. Nafu f'termini ekonomiċi li s-sitwazzjoni mhix waħda faċli, mhix waħda sempliċi. Anzi, iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar li nippruvaw nżidu l-riżorsi u l-investimenti. Nixtieq nirringrazzja l shadow rapporters b'mod partikolari. Tajab wisq, grazzi ħafna kif edna diġa ħanivvutaw illum wara nofsinhar fuq dan il-punt. Issa ngħaddu għal punt erba' fuq l agenda l-lob tal-azzart online fis-suq intern u r-rapporter hija Sofi Okoni. Jek jozbuk Sofi. Merci Madame Grazie Signora President. Uh, Nixtieq nagħti merħba lill kollegi kollha tijaj dan il-rapport fuq il-lob tal-azzart online. Nishtiq l-għennet nir-ingrazzja l-kollegi li resqu emendi sabiex jisaxħu din l-opinjoni aħna ħdimna fuq emendi ta' kompromess bilan li ikonna test li jkun ċar u koerenti u grazzi għal skambji effiċenti u kostruttivi mal-kollegi naħseb illi dan il-lantana il-ħaqniħ Qabel ma nitkellem dwar għal punti jew l-enin nishti nixtieq fakkarkom x'inhu l-ammonti eh, li rappreżenta dan l-ammont dan huwa settur li rappreżenta tħul annwali li eh, qabżu il-6 biljuni ta' euro fl-2008 l-Europa tirrappreżenta 45% tas-suq dinji Dan is-settur jirrappreżenta 7.5% tas-settur tal-lob tal-azzart u jirrappreżenta se jkun sal fil-2013 ikun laħaq id-doppju ta' dan. Ġifiri għalhekk irridu nagħtuh l-attenzjoni li jistħoqlu. Kif saħqu bosta mill-kollegi tiegħi meta resqu l-emendi tagħhom irridu niġildu kontra l-użu ta' dan il-lop online minn utenti uh, illegali. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn dawk li huma voluti ġifir l-operaturi, l-awtoritajiet ta' sorveljanza, l-Kummissjoni u l-Europol. Irridu wkoll noħolqu standards li jkunu interoperabbli sabiex ikun hemm prevenzjoni u detezzjoni eh, tal-frodi. Irridu niżviluppaw ukoll il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus fuq livell Ewropew imma koll fuq livell internazzjonali. U eh, kif propona Pascal Confin, fil-fema tiegħi hemm bżonn ukoll li noħolqu reġistru ta' dawk il-kumpaniji li Eh, jagħmlu attivitajiet illegali f'dan il-qasam. Bżonn ukoll li konna il-mezzi biex niġġieldu kontra dak li huma opportunitajiet illeċiti, illegali Eh, għal dan il-lob tal-azzart. Bżon li natu l-istati membri il-liberta illi jazlu kif jishtiqu jirregolaw dan il-lob tal-azzart u dawn l-imħatri online jew illi jiprobiju jamlu proibizjoni taħħom jew kellatu monopolju jew nkella ikun hemm ftuħ eh, kontrollata dan il-lob fuq it-territorju tagħhom. Aħna rridu wkoll noħolqu standards minimi komuni għal ħarsin tal-konsumaturi imma mhux biss anki għal regoli u standards għal responsabilta u ta' integrità. Ir-raba punt għanna eh, eh, nkunu qegħdin nejnu illi eh, wieħed isir eh, dipendenti anki fuq dan il-lob u anki illi ikun hemm proibizzjoni u ma nħeġġux iż-żgħażagħ illi jidħlu eh, u jsiru dipendenti fuq jaqbdu l-vizzju tal-lob. Naħseb din hija xi ħaġa li ta' min jaħseb fuqha iridu naraw li jkun hemm possibilità ta' kontroll ta' wieħed innifsu meta wieħed jirreġistra online dawn kienu l-proposti tal-kollegi tiegħi Sarju Saraj u eh, Sirpa Pieti kanin. Ħames punt. Jiena nixtieq illi inħares l-integrità tal-avvenimenti eh, sportivi li fuqhom ikun hemm isiru l-imħatri hemm bżonn li ikun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-organizzatur tal- eh, avveniment sportiv, min ikun qed jorganizza dan l-imħatri u kif ukoll l-awtoritajiet pubbliċi jiġifieri l-Unjoni Ewropea rid ikollha rwol importanti f'dan kollu għaliex jekk il-logħob huwa transnazzjonali anke l-kooperazzjoni hemm bżonn li tkun transnazzjonali. Irrid ikonna wkoll definizzjoni komuni ta' dak li huma violazzjonijiet u sanzjonijiet fuq livell Ewropew u l-Unjoni Ewropea trid tappoġġa l-inizjattivi li jagħmlu l-organizzazzjonijiet u eh, sportivi u eh, l-operaturi f'dan il-qasam meta jkun hemm tentattivi ta' frodi u korruzzjoni biex nala l-Unjoni Ewropea jrid ikollha rwol ta' koordinatur u l-artiklu 165 ta' trattat isemmieħ dan ir-rol biex nala irrit ngħid illi dawn l-imħatri u importanti l-imħatri u l-lob tal-azzart jiġġeneraw dħul eh, li jitqasmu fl-istati membri għal attivitajiet ta' interess ġenerali, sportivi, kulturali u ta' tipiħor. Hemm bżonn li nappoġġaw u nsaħħu dan il, din il-fonti ta' dħul u jina nistiden l kommissjoni biex tara kif se tħares din il-fonti ta' adħul eh, biex tħares integrità tal-isport imma anki u koll biex ikompli jizviluppa l-isport ta' dilettanti. Nikkonkludi bil-intenni il-ringrazzjamenti tijaj il-kollegi tijaj li ħadmu fuq l-emendi waqt il-btala taħħom għal dan grazzi minn qalbi, grazzi Signora President. Thank you very much, um, Ivari. Grazzi. Ivari? et kõigepealt minu tunnustus proua raportöörile, proua Okoniile sellise meil. Lowell ewwel nett nixtieq nirringrazzja lis raportöör, al kooperatsiooni, liurid. Lowell wrid. L-ewwel nett nixtieq ngħid li tajjeb plenafu li l-partijiet politiċi kollha gruppi politiċi kollha għandhom l-istess ħsieb fuq l-organizzazzjoni tal-lob tal-azzart u tal-imħatri u il-fatt li l-lob tal-azzart fi ħafna riski iżda fi ħafna opportunitajiet ukoll. Is-Soċjaldemokratiċi resqu emendi li għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet ta' ħarsin tal-konsumatur huwa tajjeb li ngħidu u nafu li l-emendi tagħna Kolla tqisu fil-kompromessi u bħala riżultat ta' dan aħna sodisfatti ħafna kif il-proposti tagħna ġew aċċettati. Grazzi. Uh, thank you, Dirk Sturks. Grazzi, Dirk Sturks. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq eh, nibda billi nirringrazzja l-rapporter Signora Okoni kella kooperazzjoni eccellenti mal-Shadow Rapporteurs u ma dak li prezentaw emendi. Naħseb illi eh, l-emendi huma interessanti u utenti illi u utli skużawni u eh, li fuqhom issa se nivvotaw irridu naraw li l-Kummissjoni tara jekk hemm bżonn ta' qafas regolatorju fuq livell Ewropew. Għandha sant naħseb illi ta' min wieħed jeżamina dan il-punt. il lop online minnu nifsu u għandu natura transkonfinali u naraw jekk emx valur miżjud f'dak li qegħdin l-affarijiet żejda li qegħdin nitolbu ovvjament il-prinċip ta' sussidjarjetà huwa importanti ħafna. Ma danna kollu m'għandniex ninsew illi l-Qorti tal-Ġustizzja eh, f'waħda mid-deċiżjonijiet tagħha qalet illi dan huwa servizz il-lob tal-azzart online huwa servizz għal daqstant hemm bżonn li jsegwi ċerti regoli dwar loti ta' servizzi. Rritu ikun hemm uh, konformità ma' dawn ir-regoli dan ifisser li uh, stat membru għabbażi ta' dawn il-regoli huma restretti f'dak kollu li jistgħu jagħmlu u ma jagħmlux f'dan il-qasam. U interessanti li l-Qorti tal-Ġustizzja qalet illi Eh, waħda mir-raġunijiet tista' tkun eh, jistgħu jkunu l-interessi pubbliku jiġifieri hemm bżonn li l-imġiba tkun iġġustifikata, hemm bżonn li l-wieħed jiġġustifika fejn ikun ħa ċerti miżuri u li l-miżuri jkunu proporzjonali mal-lanijiet li jridu jintlaħqu. Aħna ma naqblux illi jkun hemm proibizzjoni sħiħa fuq il-lob tal-azzart online fil-grupp tagħna għaliex ikun diffiċli ħafna li wieħed jagħmel monitoraġġ ta' dan u jkun diffiċli ħafna li nifforzawa din il-proibizzjoni. Għalhekk naħseb illi Hemm bżonn li settur legali jikun organizzat sew skont ix-xewqat ta' dawk il-persuni illi b'mod normali mingħajr dipendenza jixtiequ eh, jagħmlu l-imħatri u jagħmlu eh, jieħdu sehem fil-lob tal-azzart online. Irridu niċildu kontra l-ħasil tal-flus, frodi u prassi illegali oħrajn, jiġifieri fuq dan jiena naqbel mar-rapporter aħna nixtieq ukoll li jkun hemm kooperazzjoni strutturata bejn ir-regolaturi nazzjonali. Din hija kwistjoni fejn eh, huwa possibbli li jkollna skambji l-istati membri jistgħu jgħidulna xi problemi għandhom fil-pajjiż tagħhom naraw kif l-aħjar nindirizzawhom. Kulħadd jista' jitgħallem minn xulxin. Kollega tkellem dwar il-ħarsien tal-konsumatur u hemmhekk ukoll hemm elementi interessanti u naħseb illi dawn huma essenzjali li nħalluhom fir-rapport. Issa dwar ir-rabta bejn l-attivitajiet sportivi u l-lob tal-azzar dan huwa importanti però kif qalet ir-rapporter stess Eh, dan ma jaqafx biss eh, fl isport għaliex ħafna flus li jidħlu għand il-gvernijiet minn dan il-lob tal-azzart qed jintużaw għal finijiet tajbin. Waħna ma rridux li din il-fonti ta' tħul nitilfuha għax jista' jkollha impatt negattiv fil-li ħadd ma jisejħu pjaċir bih. Forsi waqt il-plenarja nkunu nistgħu ntejbu xi ftit dan il-punt. li wieħed irid iħares ukoll it-dħul minn din l-attività nistgħu mhux biss nitkellmu dwar l-isport imma wkoll il-kultura nsemmu il-kultura fir-rapport. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter għall kooperazzjoni eċċellenti illi kellna magħha. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd li xtieq jitkellem għan-nom tal-ICO? Għall-grupp tal-ħodor? Iva, Nishtiq nirringrazzja l-rapporter Pascal mux jgħatawnek għawa shadow rapporter u kol, grazzi tal-kommenti li għamilt fuq l-emendi tijaw. Naħseb illi uh, naqblu fuq ħafna mill-punti. Il-grupp tagħna huwa ftit xettiku uh, dwar proibizzjoni jew proibizzjonijiet ta' kull tip. Iva irridu nħaqsu kontra l-abbuż imma mannix eh, nimmoralizzaw iż għaliex wara kollox din hija libertà personali. Ġifieri din dan huwa punt sensittiv ħafna kien importanti għalina illi aħna najdu li dan eh, din xi ħaġa li tintuża għal eh, finijiet soċjali illi ma nixtiqux illi tintlaqat ħażin Pero ovvjament ma nistawx uh, eh, nal-għajnejna għall-abbużi jew inkella għall-dipendenza li tista' tinħoloq fuq dan il-lob tal-azzart. Sir Xuntis. Grazzi ħafna. Jina u koll nishtiq nir l-rapporter. għal ħidma tagħha għall approċċ sensittiv li adottat. L-emendi illi prezentaw bosta kollegi mill-gruppi politiċi jiena nista' nappoġġhom għaliex jimxu f'direzzjoni tajba sabiex aħna nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet f'ċerti stati membri anki f'pajjiżi stess, fit-Turkija u b'nadi oħra, aħna diġà għandna kriżi fil-qasam tal-futbol professjonali minħabba illi l-lop jiġi eh, irranġat minn qabel kif, kif se jispiċċa l-skor. Din eh, hemm bżonn li jkun hemm qafas legali iktar b'saħħtu. Mhux huwa diffiċli li wieħed jagħmel proibizzjoni ġenerali fuq attivitajiet bħal dawn għaliex l-attività hija waħda globali l-uffiċċji fejn eh, wieħed jista' jagħmel l-imħatri jinsabu fl-Asja u anke mill asja qegħdin jagħmlu mħatri fuq l-attivitajiet sportivi li jsiru fl-Ewropa, għal daqstantu huwa diffiċli wieħed jagħmel xi eh, kontroll totali. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar attività ekonomika ta' natura partikolari. Però m'għandniex nesaġeraw Irridu nżommu f'moħħna illi dan il-lob tal-azzart jirrendi l-flus u dan il-flus mbagħad eh, jintuża sabiex eh, jiġi eh, ikunem hemm il-promozzjoni ta' attivitajiet sportivi fost id-dilettanti. Però hemm li nżommu f'moħħna wkoll illi xirkultant ikun hemm attivitajiet illegali moħbija taħt faċċata li tkun iktar nobli. Jiena nishtiq nagħmel proposta fuq l-emendi, kif għattilkom diġà bosta emendi li jiena naqbel magħhom u nista' nappoġġhom, ma toġobni l-idea illi ikonna servizz Ewropew illi jħares l-integrità tal-attivitajiet sportivi mhux se jsolvi l problemi kollha, imma naħseb illi jkun hemm xi ħadd li jżomm fuq eh, dawn l-attivitajiet u jkun hemm koordinat. Naħseb illi jekk illum naħdmu biss fuq livell nazzjonali ma nimmaġinax illi nkunu nistgħu eh, niffaċċaw u nindirizzaw din il-problema kif suppost. Hemm tliet persuni oħrajn illi qalu li jixtiequ jitkellmu. Hemm Mr. Van Gogh, Oli Schmidt, Sir Langen, Sara Saja u Sepp Pitikainen xaħat tieħor? li hemm. Grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja l sinjura Okoni għax-xogħol li għamlet u għal-proposti ta' kompromess li aħna rċevejna. Jiena rrid nisħaq fuq ċerti punti li fil-fema tiegħi huma essenzjali l-ewwel nett il-fat li dan il-lob tal-azzart online għandu riski akbar, iġib riski akbar miegħu minn dak il-metodi tradizjonali, għal stant bżon li nġildu kontra il-ġliet illegali, li nġildu kontra dipendenza u nħarsu l-integrità tal-sport għatem bżon li l-istati membri kollom il-possibilità li jazlu bej probizjoni tal-lob online Eh, li waqfu monopolju nazzjonali u nkella l-ftuħ kontrollat ta' swieq tagħhom tielet net f'każ ta' ftuħ tas-suq forsi eh, tkun ħaġa tajba li konna sistema ta' licenzi illi eh, tkun segwita mill-autoritajiet u setat pubbliċi un batem bżon li kunem kooperazzjoni iktar effiċjenti fil-ġlida kontra l-frodi u attivitajiet kriminali oħrajn marbuta ma' dan il-lob tal-azzart u l-imħatri. Eh, dawn dan it-ħassib ġi indirizzat ukoll fil-proposti ta' kompromess li ppreżentat ir-rapport ir rapporter u nittama li kunu nistgħu nivvotaw favorjom meta nivvotaw illum wara nofsinhar. Grazzi, Sur Langen. Tajpus, il-mikrofonu qed jaħdem issa. Il-kollega mill-grupp ta' l-SND diġa illi qed naraw l-żewġ alternattivi li jippreferu l-istati membri għabbażi ta' dak li qalet il-qorti tal-ġustizja ġifiri jew ikun hemm monopolju nazzjonali jew inkella proibizzjoni sħiħa. U jiena ma nemminx illi dawn huma alternattivi possibbli la waħda u laqas l-oħra fi żmien ta' boom f'din l-attività għalhekk naħseb illi l-aħjar alternattiva tkun li niftħu is suq huwa l-aħjar mezz kif aħna nistgħu niżguraw illi ma jkunx hemm attivitajiet illeċiti fir rigward tal-monopoli nista' ngħidilkom xara fil-Ġermanja dak li provajna nagħmlu fil-Ġermanja ma rnexxinniex. Ma wasala l-ebda tibdil sinifikanti fl-imġiba Is-Sinjura Okoni ħarġet bi proposta lija u Jiena nemmen illi jekk wieħed eh, jara kwistjonijiet li għandu xaqsmu maż-żgħażagħ mal-konsumaturi, eh, attivitajiet sportivi kontrollati aċċess għas-suq, naħseb illi nistgħu norbtu dawn l-elementi kollha flimkien. Forsi eh, jista' jkun hemm xi sistema ta' konċessjonijiet fl-istati membri għandha mnejn tkun eh, mezz kif wieħed jiġġieled kontra il-lob tal-azzart illegali. Nistgħu nappoġġaw mudell ta' dan it-tip. Issa meta nitkellmu dwar eh, lob tal-azzart illegali li mħatri fuq attivitajiet sportivi. waxa xi ħaġa li rridu naħsbu fuqha wkoll u naraw ukoll imbagħad l-ammonti ta' flus li eh, jintlabu biljuni illi qegħdin eh, jintlabu naħseb illi jekk aħna nindirizzaw xi ħaġa huma l-lob tal-azzard fuq isbiq finanzjarji u mhux fuq online fuq l-attivitajiet sportivi. Grazzi, Signora President, jiena nilab kull ġimma jena mill-bidu net kont nilab ħafna u li nirbaħ imma mux online Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter mod partikolari fuq il-paragrafu 6 hemm ħafna emendi fuq dan il-paragrafu. Jekk din l-industrija tal-lob tal-azzart edha tagħmel użu ħażin mill-attivitajiet sportivi eh, fl-Ewropa mingħajr ma, ma tikkontribwixxi jiena ma nistax nifhem kif din is-sistema se taħdem fir-realtà jekk l-industrija f'Malta pereżempju, f'Ċipru edha e, tagħmel imħatra fuq logħba tal-futbol f'pajjiżi u jiena qed nilab online u huma qed iħallsu ħafna iktar flus il-nies f'pajjiżi il-gambling partner f'pajjiżi jew band oħra imma mhumiex qegħdin jieħdu eh, iżommu xi flus talli il-persuna jkollha permess il-possibilità eh, li tagħmel imħatra fuq dik il-logħba partikolari. Liva aħna ma rridux li jkun hemm proibizzjoni imma irridu eh, ikonna regoli iktar stretti ma, nafx kif, tista' taħdem din dil ħaġa, però forsi il-rapporter għandha xi idejat għaliex it-teknika hija kważi dejjem qabel dejjem timxi qabel il-leġislaturi. Signora Sarjase. Grazzi, Signor President, u grazzi l-Signora Okoni Jiena u koll prezentajt eh, numru ta' emendi li issa ġew inklużi f'dawn l-emendi ta' kompromess. Ole Schmidt għadu kif qal illi l-integrità tal-attivitajiet sportivi hija essenzjali u din hija waħda dan huwa wieħed minn dawk il-punti illi joħroġ ħafna minn dan ir-rapport. L-isport eh, m'għandux isir għodda għall-lob tal-azzart għandu valur fih innifsu. nifsu valur intrinsiku tiegħu stess. Ħaġa oħra li xtaqt insemmi jali il-lob tal-azzart mhux xi negozju kif ġiġ eh, kwasi għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kontroll hemm li konna lodot biex nilqaw kontra l-abbużi u nħarsu l-konsumaturi milli jsiru dipendenti b'mod partikolar dak li huma taħt l-età u gruppi ta' persuni oħrajn li forsi jista' jkollhom problema b'dipendenza bil-vizzju tal-lob anki il-rwol ta' koordinatur jew ta' koordinazzjoni tal-unions għaliex l-istati membri xortandu jkollhom il-possibilità jiddeċidu huma kif se jirregolaw il-lob tal-azzart jekk l-istat membru jixtieqx li jkollu monopolju statali għandu jkollu l-possibilità li jagħmel dan. Grazzi ħafna. Eh, Theodor Sigrakakis. Forsi tistaw iżidu isimkom mal-lista meta naqra. L-ewwel Sepa Pitikajnen. Ħatuli rasi tajt il-President. Ma jimportax. Mela jiena wkoll nixtieq ninaqat mal-kollegi tiegħi nirringrazzja l-Sofija u Koni għax xogħol eċċellenti li għamlet fuq dan ir-rapport hija inkludiet eh, ħafna minn min dak li proponejna. Nixtieq nisħaq fuq tlet punti partikolari. L-ewwel net li minħabba natura partikolari ta' dan eh, il-prodott ta' pa' sigarri u l-alkohol, per eżempju, hemm bżonn li jkun irregolat sew il-prinċipju ta' sussidjarjetà għall-istati membri irridu eh, nirrispettaw, imma irridu noqdu attenti ħafna dwar dawn eh, l-istrutturi ta' monopoli għalli imbagħad il-flus li jiġu ġenerati jintużaw mhux biss għall-isport imma l-kultura u għax-xogħol li jsir fost iż-żgħażagħ. Mbagħad hemm bżonn ukoll illi jkun hemm leġislazzjoni iktar qawwija fuq livell Ewropew. Eh, dak illi ħassibna huwa l-lob tal-azzart fuq livell internazzjonali u globali. Bżonn illi naħdmu flimkien bħala komitat biex naraw illi anki fil-plenarja dawn il-punti eh, jittieħdu bis-serjetà L-ewwel net rridu eh, hemm bżonn jkunu nafu min qed jilab l-identità tal-lab. Forsi nistgħu nużaw il-mekkaniżmi esistenti tal-karti tal-kreditu jew tal-akkont tal-kontijiet fil-bank dinja ben il-persuna li tkun qed tilab ikollha identità waħda ma' kumpanija waħda għaxek hekk ikunu qegħdin nilqgħu ukoll kontra um, dan il lopi is-servizzju. Bat hemm bżonn li jkun hemm ukoll limitu massimu ta' telf, jiġifieri uh, minflok mal-persuna li tkun qed tilab tiddeċidiji kemm hija lesta li titlef jekk eh, il-persuna konċernata li tkun qed tilab tajt minn qabel xammonti għall-esta li titlef u t tinforma l-kumpanija li maħat tkun qed tilab Uh, din il-kumpanija mbagħad għandu jkollha l-obbligu illi tibat din l-informazzjoni lill kumpaniji l-oħrajn sabiex ma jkunx hemm sitwazzjonijiet fejn wara li l-persuna konċernata tkun tilfet l-ammont massimu uh, stabilit minn qabel tmur tilab fuq xi sit ieħor ma' kumpanija oħra. Ġifieri jekk il-persuna tkun tat uh, limitu massimu, dan il-limitu massimo għandu jkun applikabli għal kumpaniji kollha on, eh, online. Bat hemm il- eh, il-problema ta' tħul għal pajjiżi tagħna rridu niġġieldu illi kull pajjiż li joffri servizzi tal-lob tal azzard għandha jkollha tkun irreġistrata fl-Unjoni Ewropea Għanna eżempji tajbin ħafna ta' mekkanizmi ta' dan it-tip, dak li għandu xaqsam mal l-Aġenziji tal-Kategorizzazzjoni tal-Kreditu. Uh, nafu illi eh, ma il ma tistax tobbliga l xaħat illi kun irreġistrat fl-Unjoni Ewropea imma iva Nistaw namlu dan u iva nistaw namlu supervizjoni u iva hemm mezzi ta' kif wieħed jista' jivverifika l-informazzjoni li tingħata online mhux faċli, però da ma jfissirx li m'għandniex nippruvaw. Hemm mekkaniżmi u diġa qed isir ħafna fil-qasam tal-kultura u ta' dritti ta' proprjetà intellettwali. Iva, hemm bżonn li jkunu reġistrati fl-Unjoni Ewropea, tieni net bżon li l-identità tal-persuna li qed tilab eh, tkun magħrufa, ikun hemm limiti tal-ammont li jista' jintlab, mbagħad supervizjoni fuq livell nazzjonali, hemm bżonn li jkun hemm awtorità biex tagħmel dan u biex u struttura Ewropea għal koordinazzjoni ta' superviżuri nazzjonali sabiex mod effettiv inkunu nistgħu nindirizzaw il-problemi meta jinqalaw. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja r-rapporter. Aħna nafu li l-lob tal-azzart għandu ekonomiji esterni negattivi ġifiri xi ħaġa li aktar ma nagħmlu dwara aktar ħajkonna spiża soċjali jew permezz tal-vizzju u l-implikazzjonijiet soċjali tiegħu jew inkella permezz attivitajiet kważi kriminali. Il-lob tal-azzart online ifisser li il-mezzi li kenna biex nikkontrollaw din il-kwistjoni ġbir il-monopoli nazzjonali ma diġ soluzzjoni viabli fuq meda twila ta' żmien. Għaliex il-monopoli nazzjonali siru irrelevanti meta inti għandek dejjem aktar lob tal-azzart online. Iġviri, għanna bżon ta' eh, regolamenti aktar b'saħħithom kif ukoll eh, regolamenti pan-Ewropej, anzi regolazzjoni pan-Ewropea. Issa, f'pajjiżi, iġviri Greċja, għanna situazzjoni stramba ħafna. Il-monopolju nazzjonali tisir mm, privatizzat 100%. u dan minħabba l-programm ta' privatizzazzjoni. U fl-istess waqt il-gvern jixtieq li jagħti estensjoni tal-peta licenzja għal 10 snin oħra bħala monopolju. Iġviri aħna ħajkonna monopolju privat enormi. Eh, li ħajkollu għanijiet imħalta eh, għall-lob tal-azzart. U din hija problema, u din hija tip ta' problema li kulħadd ħajkun qiegħed fil-faċċa e kif il-lob tal-azzart online jissaħħaħ. Fl-opinjoni tiegħi aħna għandna bżonn ta' politika Ewropea aktar b'saħħitha kif ukoll rridu naraw ċertu kwistjonijiet bħalma huma il-vizzju eh, u dan b'mod aktar koordinat. Il-monopolji nazzjonali mandom lebda raġuni għalfejn jaraw il-kwistjoni tal-vizzju fil-fat ma iġ din il-kwistjoni. U il-vizzju hija huwa l-istess eh, kullimkien iġri jew fl-Iżvezja u l-Greċja min huwa vizzjat eh, huwa l-istess kullimkien u jaġixxu bl-istess mod. Għal daqstant irridu nanalizzaw din is-sitwazzjoni u jina nemmen li il-Kummissjoni għandha tieħu din l-inizjattiva u għandha tkun lesta u kapaċi tfassal inizjattivi eh, mod aktar b'saħħtu milli għamlet sissa aħna ma nistawx nħallu fidej biss il-Qorti Ewropea biex tagħmel il-politika tagħha fil-qasam tal lob tal-azzard. Grazzi. Um, iva, ħan nieħu fideja il-President sajjena imma xtaqt nitkellem fuq dan. U Sinjura Konina, verament kuntenta li inti ħadd uħut mill-emendi tiegħi. U jina naħseb li ċertu kwistjonijiet li fid-dawl tal-natura ta' din il-dibattitu Eh, li hemm fuq din l-irranġar tal-partiti u kien hemm kwistjonijiet fil-Greċja, fl-Italja, fil-Finlandja. U jiena naħseb li dan juri li din hija problema fl-Unjoni Ewropea kollha għal daqsam hemm bżonn ta' azzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha. U jiena kont interessata li Fl-2008 biss eh, din l-industrija kienet swit madwar 21.2 biljun dollaru. Ġviet nitkelmu fuq eh, l-attivitajiet kriminali, l-ranġar tal-partiti, skont ġviri biex eh, mur riżultat skont kif iridu n-nis. U din hija kwistjoni importanti u għandna bżonn ta' azzjoni aktar b'saħħitha għawek Jena naf li ċertu stati membri ma tantx ixtiequ li permettu l-Unjoni Ewropea tagħmel sanzjonijiet kriminali, iżda jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa li għandha tiġi biss mill-Unjoni Ewropea, iżda rridu nagħmlu li rridu nagħmlu huwa li ngħidu li kull stat membru għandu jkollu fil-liġi nazzjonali sanzjonijiet kriminali biex jekk ikun hemm dawn il-problemi nittrattawhom. Għaliex jekk ma nagħmlux hekk, jiena naħseb li ħanaraw din il-problema tiżdiet u jkun hemm aktar ranġar ta' partiti fid-dinja sportiva. U l-aħħar punt tiegħi jiena kontenta ħafna li aċċettajna li din l-industrija trid tagħmel aktar sabiex tgħin l-isport tad dilettanti. Jekk aħna qed jirnexxinna nagħmlu 21.2 biljun dollaru eh, minn dan it-tip tal-lob tal-azzart għalfejn ma nikkontribwixxux ukoll lejn dan l-isport tad dilettanti. Jena nista' nifhem, Sinjura Okoni, li inti tlabt lill-Kummissjoni biex iħorġu b'aktar studji, na naħseb ma bżonn studji imma azzjoni. U jiena naf li qed naraw ukoll ir-rapport ta' Sur Balsen eh, fuq l-sport in ġenerali u jiena verament kuntenta li jinti konsidrajt ħafna mis-suġġerimenti tiegħi u jiena naħseb li dan huwa qasam importanti ħafna fejn rridu naraw aktar azzjoni u aktar appoġġ anke għall-isport ta' dilettanti mela ngħaddi l-kelma lura lilek Sinjura Okoni u mbagħad ngħaddi lura il-kelma l-Presidenta tagħna. Grazzi. Merci. Grazzi, Signora President, kollegi. kif għal eh, il-kollega tijaj sul padar jiena Et, eh, jiena kontenta li hawn konsensus fost il-gruppi politiċi fuq dan it-test. Jiena smajt ta' kollu li intomatu u jiena naqbel bisħiħ ma ħafna mill-kommenti li għamlu il-kollegi tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam mal-lob ir-riżultati fissat minn qabel, ħarsin tal-konsumaturi, Eh, li nħdossi iż li ma jivvizjaw xruħom u wkoll l-integrità tal-isport is-Sinjor McCarthy u Mr. Schmidt. Mbagħad dwar it-tħul li eh, jiġġenera l-lob tal-azzart online. Jiena konvinta illi eh, redistribuzzjoni ta' tħul għanda eh, t-nata eh, għandu dal-flus għandu jitqasmu l-sport, eh, attivitajiet sportivi fost id-dilettanti. Issa rridu nsibu x'inhu l-aħjar mezz kif aħna nħarsu f'qafas legali dan id-dħul. Diġà hemm mezzi ta' kif nistgħu nħarsu dan il-sors ta' dħul u naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni Ewropea teżamina l-approċċi differenti u tara mbagħad li ma jista' jkun l-iktar interessanti u dak li jkun l-iktar indikat biex jitħaddem fuq livell Ewropew. Mbagħad dwar is-sanzjonijiet Njura McCarthy jiena fir-rapport xtaqt illi noħorġu b'definizzjoni komuni kemm tal-vjolazzjonijiet kif ukoll tas-sanzjonijiet fuq livell Ewropew dan huwa element importanti ħafna. Jiena naħseb illi huwa wieħed mill-għanijiet l-iktar importanti ta' dan ir-rapport li mbagħad nistgħu eh, naħdmu fuqhom iktar meta jkollna testijiet forsi iktar ambizzjużi l qudiem Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Fuq dan ir-rapport ukoll se nkunu qegħdin nivutaw wara nofsinhar. Għal daqstant, il-membri se jkunu qegħdin jaraw eżattament eh, fuq xi ħajkun qed jifutaw fuq dawn l-elementi ta' kompromess u issa ngħaddu għal punt numru 5. U qed nara l-żven qed jiġri lura f'postu għaw qed nitkellmu dwar sistema komuni ta' tassazzjoni li applikabbli fil-każ ta' eh, kumpanji u eh, fl-istati membri differenti. U jina qbilt ma' rapporter fuq dan li bħala president jiena kont lesta li niftaħ parti eh, mill eh, parti mit-tekst eh, sħiħ li mbagħad eh, kwistjoni limitati ħajkunu diskussjoni wkoll mill-Kunsil Kummissjoni. Issa, għana għaddil kelma l rapporters Sven issa biex għatina aktar dettalji. Grazzi ħafna. Signora President, kollegi. Aħna kienna laqa konstruttiva ħafna fost shadow rapporteurs fuq din il-kwistjoni. Aħna waqt nitkellmu fuq il-kumpaniji prinċipali u sussidjarji. U aħna din il-kwistjoni id-diskutejnija għax din dan huwa Din hija parti importanti mis-suq internu għal daqstantu importanti li kumpaniji li operaw fuq bażi transkonfinali ma jiġux affettwati mit tassazzjoni doppja. Fl-istess ħin, aħna konna qegħdin nitkellmu dwar ripatriazzjoni tal-profitti u hemm lokal abuż f'sitwazzjoni fejn hemm sistemi eh, differenti ħafna ta' taxxi kif ukoll fejn hemm rati differenti ta' taxxi fi stati membri differenti. Issa l-komunità tal-negozju tkellmet dwar ċertu każijiet fejn jista' jkun hemm nuqqas ta' tassazzjoni għax la il-kumpanija prinċipali u laqqas dik sussidjarja ġifiri minn żewġ pajjiżi ma jkunx hemm tassazzjoni. U rajna ċertu każijiet fejn ir-rati huma baxxi ħafna. Għaldaqsant, Sinjora President, jena nishtiq nirringrazzjak tal-li tajtna l-opportunità li din id-direttiva niftuħa biex nkun nistgħu nippreżentaw emendi dwarha. U jena Xtaqt inwassal il-xewqat tagħna lil kunsill il-Kummissjoni. U li tiet rata baxxa li qed tiġi applikata ma tmux il-sitwazzjoni preżenti. Aħna qed naraw eh, problemi soċjali f'ċertu pajjiżi rajnihom dawn l-affarijiet fis-sajf u ħafna persuni qed jistaqsu jekk f'sitwazzjoni bħal din aħna xed naraw Eh, l-istess livelli morali li qegħdin jintalbu minn kulħadd. U għawek irridu naraw il-ħlas leġittimu tat-taxxi Għal daqstan taħna t-netkelmu fuq bidla limitata ħafna rabta mal-riformazzjoni eh, li ġiet proposta mill-Komissjoni. Jina ma naħsibx li din titħol fi situazzjoni politika li teżisti bħalissa u lan astmur ma situazzjoni ekonomika ta' bħalissa. Għal xwat il-laqa tal-Shadow Rapporteurs kienem ftejim li għalina huwa neċessarju li f'dan il-qafas nieħdu azzjoni kontra eh, id-dan il-nuqqas doppju ta' tassazzjoni. U di ma ħaġa rridu nħalluha għal dejjem, imma rridu nagħmlu xi ħaġa biex din is-sitwazzjoni nittrattawha minn issa. U intom tistgħu taraw li l-elementi li ġew preżentati mill-kollegju fil-fatt dawn ħarġu propju waqt il-laqa tal-Shadow Rapporteurs u l-emendi mixin kolla fl-istess direzzjoni. Il-Kummissjoni batet itra u probabbilment il-Kummissjoni dal-waqt ħat titkellem u jiena nkun nista' nieħu pożizzjoni fuq dak li għajduma wara li jitkellmu. Iżda jiena nittama li l-Kummissjoni ħat tagħti każ il-fatt li eh, huwa ħaġa tajba jekk jagħtu każ il-kummenti tal-Parlament u mhux tibqa' mixja fl-istess li kienet qed tieħu sissa jekk iġobkom. Ħarsu lejn il-balance sheets tal-gvernijiet tal-istati membri. Huwa possibbli li nimxu f'direzzjoni differenti, grazzi. Grazzi ħafna sa' Jean Paul. Kommenti fil-qosor jiena naqbel ma dak li għal il-rapporter naħseb illi mannix inkomplu nis u fuq eh, konkurrenza fiskali li tkun esagerata nafu x'inhuma l-pożizzjonijiet tal-istati membri jew ċerti stati membri li rridu jkun hemm konverġenza fiskali l-ewwel l-ewwel kondizzjoni hija konverġenza ekonomika. Aħna ma nistgħux nifirdu governanza ekonomika minn governanza fiskali aħjar dan ma jfissirx li rridu eh, eh, nqablu kollox fuq l-istess regoli imma naħseb li dak li qed tipproponi l-Kummissjoni llum li se jkun għaddat se jwassal għal dak għal kontrarju minn dak li rridu l-maġġoranza tal-istati membri ġifiri governanza ekonomika aħjar permezz ta' iktar eh, disciplina fiskali u iktar trattamenti simili għal per eżempju Franza u l-Ġermanja li rridu jarmonizzaw il-taxxa fuq il-kumpaniji dan huwa eżempju tajjeb u mhux id-dumping fiskali jew il-kella uh, konkurrenza Eh, bla kontroll illi se nastu għal iktar fiduċa u iktar tkabbir. Grazzi. Uh, thank you. Yes, Liam. Grazzi ħafna Salim. Diġa għat li eh, jiddispjaċini li l-Kommissjoni Ewropea ma proponit ebda modifika ta' din id-direttiva din id-direttiva kif inhi bħalissa ma tippermettilniex illi nsibu soluzzjoni għal problema ta' dumping fiskali u l-evażjoni ta' taxxa. Dawn e, e, il-problemi kienu jirrikjedu reviżjoni mill-iħsar wieċ ta' dan it-test, għalhekk jiena naqbel mar-rapporter u l-President illi nużaw il-marġni li għanna li natanna l-ftejim interistituzjonali biex nitolbu modifiki fis-sostanza sabiex nilqaw kontra il-reġim Murphy li kunem eh, nuqqas ta' taxxa jew inkella ftit li xejn taxxa li tista' tagħmel ħsara lil finanzi pubbliċi tal-istati membri. Jidrinna li huwa meħtieġ li kumpanija ma tistax tgawdi minn dan ir-reġim ħlif jekk jkollha semm 15% fil-mija kapital ta' soċjetà fi stat membru ieħor għal perjodu kontinwu ta' almenu sentejn. Dispożizzjoni ta' dan it-tip tippermetti li nimitaw il ehm, e, e, xi effetti negattivi. Dan din din is-sussidjarja tista' tgawdi minn dan minn jekk l-ammont li kunġi ġie impost ta' 75% tal-medja ta' dak li ġi applikat fil-pajjiżi oħrajn tal-Unjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Uh, thank you very much. Um, I'm the shadow for the... the... Grazzi ħafna, jina shadow tal-grupp tal-Aldi. U din hija kwistjoni li jiena nista' ngħid li jiena appoġġajt lir rapporter fiha. U fil-fatt eh, konna diġà għajjimna dan il-punt qabel dan il-din il-proposta ġiet dimna, ġviri għajjimna il-kwistjoni ta' tassazzjoni doppja. U fid daw ta' ċirkostanzi preżenti ekonomiċi kif ukoll it-tfittxija li nassiguraw li dawk li suppost ta' taħalsu taxxi qegħdin ħalsu taxxi Jien inkompli nappoġġa din il-proposta u ħabba l-urġenza ta' situazzjoni għalhekk jiena ddeċidejt li bħala President kolli diskrezzjoni li nippermettu li din id-direttiva tinfetaħ b'mod limitat għadna ma ftaħniex kompletament imma ħsibna li importanti nċataw il-kwistjoni ta' tassazzjoni doppja. U jiena interessata b'mod partikolari meta nitkellmu fuq l-użu ta' loophole fejn il-vantaġġi tal-relief sa' taxxa li jingħataw għaddejn isom jieħdu preċedenza fuq id-tul. U eh, fis situazzjoni ta' kriżi li għanna bħalissa ta' dejn sovran jgħam minħabba l-fat li għal ħafna snin kena dan it-trattament ben beneficju għad-dejn U kull ħaġa li tista' tgħin biex nerġgħu nindirizzaw dan hekk kif nimxu l qudiem jiena naħseb li għandu jkun l-aħjar mod kif nistgħu nimxu l qudiem u jiena din nara bħala parti mill-istampa aktar ġenerali ta' kif ħanittrattaw il-kriżi ekonomika. U għal daqstant jiena eh, inħeġġeġ il-Kummissjoni u l-Kunsil biex iħarsu lejn xed jipproponi il-Parlament u jaraħ mod serju ħafna. Eh, u issa huwa l-waqt li nagħmlu dan il-kriżi u l-urġenza tinsab bħalissa. Għal daqstant jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa li għandna nħalluha hemm tistenna u li għandna xi rapporti u narawhom fil-ġejjieni, jiena naħseb li din hija xi ħaġa urġenti u serja. Għal daqstant jiena nappoġġa id-direzzjoni li qed jieħu r-rapporter. Mela, għaw xaħat tiħor li jishtiq jitkellem fisem eh, l-ICR? E Ivo mbagħad signora Tyson. <clears throat> Dobrý den, děkuji paní, eh, paní předsedkyně. Lodwa tajba grazie hafna, signora President. Eh, eh, jina naħseb li naqbel ma l-istess ħsibijiet fil-fat ma l-istess direzzjoni eh, li tkellmu ħafna kelima qabli aħna għanna nġildu kontra it-tassazzjoni doppja. U rridu nġildu kull tip ta' problema li jista' jkun hemm. U dan għaliex aħna għanna ħafna u ħafna sistemi differenti ta' taxxa. Għanna ħafna eċċezzjonijiet. U il-kumpaniji jafu sew kif jistaw jużaw dawn l eċċezzjonijiet biex jifavorixxu lilhom infushom? Iġviri dak li aħna nixtli u huwa li konna sistema ta' tassazzjoni eh, tajba u ġusta. Dak kien l-ewwel kumment tiegħi, tieni kumment tiegħi. Il-qofol ta' kwalunkwe politika demokratika mizmin żmien tal-Boston Tea Party hija il-ġlida kontra il-livell ta' tassazzjoni kif ukoll il-livell tal-ridistribuzzjoni tal-ġit fis-soċjetà. U jina nħoss li ċertu affarijiet pa' tax dumping jew inkella kompetizzjoni fiskali żejda se jmorru kontra l-interessi ta' tassazzjoni eh, u l-interessi fiskali tal-gvernijiet nazzjonali. Għaliex hija priorità għal gvernijiet li jkunu indipendenti f'dawn l-oqsma u l-isforz għall armonizzazzjoni supranazzjonali tista' tiġi kkunsidrata minn ċertu gvernijiet bħala xi ħaġa għal xejn. Jien ukoll favur il-kompetizzjoni fit-taxxa eh, u dan kontra ħafna oħrajn, ħafna mill-kollegi tiegħi f'din il-Kamra. Iżda dak li nixtieq ngħid huwa li l-Ministri tal-Finanzi għandhom it-tħul tagħhom. U hemm ċertu affarijiet li jridu jħallsuhom. Għal daqstant, irridu naraw l-istruttura fiskali li għanna u rridu naraw iż-żewġ naħata hawnhekk. Dak kull ma xtaqt ngħid grazie. Thank you, Marianne. Grazzi ħafna sa Marianne. Grazie ħafna, Signora President. Aħna rridu nġildu kontra diskriminazzjoni meta nitkellmu dwar il-kooperazzjoni transkonfinali, din hija ħaġa ovvja. Iżda jiena naħseb li rrid ikonna il-kuraġġ li nħarsu lejn dan b'mod onest u nindunaw li l-evażjoni tat-taxxa ġejja mill-leġiżlazzjoni u jekk dan huwa l-każ, rridu nindunaw li l-leġiżlazzjoni għandha ċertu difetti u rridu nindirizzawhom, rridu nbidlu ċertu affarijiet. Jina naħseb li aħna kirridu namlu. Jina smajt s-arrija li saret mill-rapporter pala tuġiba għal proposta tal-Kummissjoni dwar il-bazi komuni ta' taxxa tan-negozju jew kella waħda konsolidata u li din għandha ssir mandatorja u mhux fakultattiva. Iżda ma nafx jekk irdux naqblu fuq ir-rati, fuq dan irrid nagħmel riserva sakemm ikonna diskussjoni wiesa dwar dan fil-grupp tagħna x'dawn huma stqarrijiet verament wiesa. Iżek huma ta' spjegazzjoni jiena naħseb li rapport għandu jikkonsidrom. Hemm rabta ma' CCCTB biex jew nersqu lejn sistema fakultattiva fejn ikunem eh, hemm bżon ta' ftejil bilaterali u rrit ikunem linji gwida biex nassiguraw li mixin fil-direzzjoni tajba. Issa dawn il-kwistjoniet ma kollha marbuta bejnietom. U jina naf li rapporter forsi qed jitkellem dwar CCTV iżda forsi qed eh, qed jitkellem qabel id-deċiżjoni ħadd ħadd hawnhekk il leġizlazzjoni ta' taxxa trid tkun trasparenti, sempliċi u ġusta. Irid ikun hemm ċertu lok għal kompetizzjoni ta' taxxa la darba qed nitkellmu b'mod onest. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li l-Kummissjoni jistennew biex qabel ma jagħtu l-pożizzjoni tagħhom mhux ħajtkellmu għalissa aħna għaddejnilhom ċertu messaġġi, forsi żvenċ trid tgħaddilhom xi messaġġi oħra, trid terġa' titkellem mhux isu mhux ħajtkellmu kummissjoni. Ja, ich, ne ich nehme die Nichtäußerung der Kommission an dieser Stelle. Iva, il-fat li il-Komissjoni deċidit li ma titkellimx, il-Konsil deċida u koll li ma jitkellimx dan istadju ma sinjali tajbin, għalix dan ifisser li irridu jaħsbu ftit Il-pawza l jew l-waqfa tas-sajf hija wkoll importanti meta l-persuni jkunu qed isaqsu mistoqsijiet ta' importanza fundamentali. Jien rrid nenfasizza li l-emendi ma jagħmlux xi punti filosofiċi fuq il-kompetizzjoni tat-taxxa, l-vantaġġi l-iżvantaġġi, il-pozizjoni personali tiegħi xi ħaġa li intom familjari biha jien naħseb li hemm bażi tajba dawk il-pajjiżi li għandhom prodotti pubbliċi aktar dajfa eh, minn dawk li għandhom livelli għolja. Għal daqstant, Jina naħseb li dan id-dibattitu fuq il-kompetizzjoni tat-taxxa mhijiex xi ħaġa li trid tiġi abbużata sabiex nimminaw il-kwistjoni tal fejn sabu l-negozji. Jina nifhem li hemm ċertu stati membri fil-fatt jinħol ilhom problemi għaliex il-kumpaniji jiċċaqalqu minn post tal-ieħor U eh, dwar il-kumpanija sussidjarji jiena naħseb li dinja xi ħaġa li għandha appoġġ eh, fil-gruppi kollha. Palissa, Is-sitwazzjoni li għanna nuqas doppju ta' tassazzjoni. Biddel, jitbiddel mill-proposti li għanna d-dimna, ġifri u ċar li għanna pozizjoni transkonfinali u anzi, pozizjoni fil-gruppi kolla u jina verament nixtieq li l-Kummissjoni u l-Kunsil jaħsbu dwar dan fid-dettal. U fi spirtu ta' kollegialità fil-laqa ta' Shadow Rapporteurs aħna diskutejna dawn l-emendi u jena naħseb li ħankunu nistaw eh, u lejn eh, aktar minn maġġoranza dwar dan. nishtiq nixtieq nirringrazzja l-President u l-kollegi u l-Shadow rapporters u l-kulħadd li t-kellim. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, mela, skont l-timetable li għanna ħan votaw fit-19 ta' settembru fuq dan għanda qasam nixtieq nirringrazzja li l-kollegi u issa ngħaddu għal punt numru 6. Ġifiri, it-tassazzjoni tal-prodotti ta' enerġija u elettriku. U il-rapporter hija Astrid Lulling. Grazzi, Signora President. fil-prezentazzjoni ta' revizjoni ta' direttiva fuq it-tassazzjoni fuq il-prodotti tal-enerġija f'Janna li għadda l-Kommissjoni Ewropea ipproponiet ħafna iktar minn eh, sempliciment emendi kosmetiċi ta' test, anzi bidlet it-test mill-iħsa l-weċ għal dak li se jiġri minn issa u dak li se jiġri fuq meta ta' żmien twila, ġifieri din hija diskussjoni fondamentali li aħna rrit ikonna hawnhekk. Kolli ngħid illi bħala rapporter nsibru f'sitwazzjoni pjuttost komplikata għaliex eh, eh, eh, kien hemm kummenti kontradittorji bħala rapporter jina kelli opportunità li niltaqa' ma' rappreżentanti tal-interessi professjonali tas soċjetà ċivili li kulħadd e, e, il-tnejn li huma huma konvinti li t-test huwa importanti imma li ma jifmux it-test bl-istess mod. Jiena nixtieq nisma l-opinjoni tal-kollegi tiegħi fuq dan is-suġġett suġġett illi jolqot il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna għaliex huwa sfortunatament il-Parlament irid jippreżenta fi proċedura ta' konsultazzjoni, jrid jippreżenta test koerenti li jista' jservi ta' bażi għal kompromess mal-Kunsill fuq livell personali nistqal illi jiena għadni ma eh, ħadx pożizzjoni jiena se nisma x'inhi uh, l-opinjoni maġoritorja li toħroġ minn dan il-kommissjon, minn dan il-komitat. Għallek jena nishti li kolli l-appoċ tal-kollegi tijaj biex niddefendi eh, prerogattiva esklusiva tal-komitat tana dak kollu li għandu xaqsam mal-fiskalità xuħut eh, minnkom, inti taf, Signora President, li il-Komitat ITRE talab kooperazzjoni imsaħħa fir rigward ta' din il-proposta għal direttiva. Il-testi u maċari l-fiskalità hija kompetenza esklusiva tal-Komitat tagħna. Aħna ma nistawx nibdew naqsmu il-kompetenza tagħna bejn il-Kumitat tagħna u xi kumitati oħrajn fil-fema tiegħi tkun ħaġa komplikata ħafna u tkun taħsara u koll għal-ħidma tagħna. Ovvjament jiena lesta li nisma l-argumenti tal-Komitat ta' Riċerka u l-Industrija imma qed norbot fuq l-appoġġ tal-kollegi tiegħi sabiex dak illi dejjem kien uh, wieħed mill-kompetenzi ewlenin tal-Komitat tagħna tibqa kompetenza esklusiva tal-Komitat tagħna. Dan mhux biss eh, fil-kontest ta' dan id-dossier, imma irrid nisħaq fuq dan jena eh, irrid li il-president tal-komitat titre eh, jifem dan il-punt. Issa, naddi mod ġenerali għal kontenut ta' test u l-filosofija ġenerali tijaw huwa essenzjali li aħna jkollna diskussjoni fuq dan is-suġġett qabel ma noqogħdu nidħlu fid-dettalji tiegħu illi se naħdmu fuqhom fix-xhur li ġejjin u sabiex nużaw il-tassazzjoni bl-aħjar mod possibbli u sabiex nipromuovu tkabbir sostenibbli il-Kumitat qed jipproponi illi il-taxxa tinqasam żewġ partijiet parti li tkun ibbażata fuq l-emissjonijiet ta' CO2 marbuta mal-prodotti ta' enerġija li tkun ifissata għal 20 euro għal kull tunnellata ta' CO2 u parti oħra eh, skont l-ammont ta' enerġija li jipproduċu dawn il-prodotti u din tkun eh, eh, imkejla f'gigajoules. Dan japplika għal fuels kollha u għal kombustibbli kollha. U bat dan kollu se kollu eh, sej waslu għal zieda sostanzjali ta' taxxax fuq ċerti prodotti tal-enerġija, bat ikun hemm derogi u perjodi ta' tranzizjoni għal eh, komissjoni minħabba periodi twal ta' transazzjoni għal dawk il-prodotti ta' enerġija qed tipproponi periodi li jalqu fil-2023 is-settur ekonomiku jiġifieri kollu ħin biex uh, eh, jaddatta ruħa raġin fiskali l ġdid għalija l-element essenzjali ta' hija il-proporzjonalità fil-reġim attwali il, eh, biss il-minimum, eh, il-minimi, il-ammonti minimi huma definiti, peress li kważi l-istati membri kollha eh, jaqbżu dan il-limitu. Jekk aħna nbidlu il-metodu, u najdu li l-istati membri iridu jirrispettaw il-proporzjon bejn il-livell ta' tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija differenti stabilit fuq livell Ewropew, il-norma Ewropea ikolla dimensjoni differenti għal xumbat ma kunux qegħdin napplikaw livelli minimi illi il-maġġoranza tal-istati membri jaqbżuhom Imma dan ikollu wkoll effett dirett fuq il-level, l-ammont ta' taxxa illi eh, jiġi ċarġat fl-istati membri dan huwa punt essenzjali għalhekk jiena nixtieq inkun naf jekk il-kollegi tiegħi jaqblux ma' dan l-approċċ li huwa ħafna iktar ambizzjuż u eh, li jieħu ieħor lejn armonizzazzjoni fiskali. Aħna rriduh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 l-istati membri għandhom. Għandhom jizommu li eh, ma jkunx ħsara f'dan il-kwistjoni u jiena verament rrit nisma' xi jgħidu l-kollegi fuq dan. Il-Kummissjoni se tkun qed tippreżenta wkoll argumenti oħra, m'għandix il-ħin li noqgħod nidħol fid-dettall dwarhom, iżda bażikament huma qed jinkoraġġixxu li jkun hemm enerġiji rinnovabli u sorsi ta' enerġiji rinnovabli u dawk favur l-ambjent. U ma' edin jadottaw approċ aktar konsistenti dwar l-enerġija, tassazzjoni eh, permezz tal-Unjoni Ewropea. U ma' edin jitkelmu kol fl-ħarnet dak li għandu xeqsam ma' tnaqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, id-direttiva riveduta għandha tikkompleta s-sistema ta' skambju ta' kwoti ta' emissjonijiet li dan ikunu sottomessi għal eh, taxxa fuq il-CO2 dawn is-setturi huma trasporti, djar, l-agrikoltura, installazzjonijiet industrijali żgħar. Jekk imbagħad jekk il-Kummissjoni Ewropea tkun ħolqot sistema iktar loġika u eh, koerenti minn dak li kellna qabel u jekk naraw illi l-affarijiet jimxu sew hemm bżonn illi nifmu x'effett se jkollha din ir-rivoluzzjoni fuq il-prezz tal-enerġija. Anki qabel ma jiġi preżentat it-test, l-reazzjonijiet kienu qawwijin ħafna l-introduzzjoni ta' taxxa fuq is-CO2 ta' 20 euro għal kull tonnellata se jiggarantixxi dħul fiskali ta' 20 biljun euro għal stati membri Ewropej kollha mill mis-sena 2020 jekk aħna napplikaw tassazzjoni neutra, neutrali fuq il-petrol u id-diesel il wara perjodu ta' tranzizjoni ta' 10 snin li permetti lil ta' kollha voluti fissu li jaddattaw il-proċessi tagħhom il-diesel jiġi intaxxat għal kull litru iktar mill-petrol propju minħabba il-kontenut eh, enerġetiku tiegħu li huwa ola u anki li huwa fil-fatt minn eh, dak tal-petrol u anki minħabba il-fatt illi inniġġes iktar mill-petrol. L-effett tal-prezz fuq id-diesel se jkun konsiderevoli. Ntikom eżempju l-lum fil-Ġermanja litru diesel jiswa 18 il-ċentesmu ta' euro inqas minn litru ta' petrol. Għada jekk eh, il-titħol fis direttiva il-prezz ta' diesel ikun 13 il-ċentezmu ta' euro ola mill-prezz tal-petrol. Jiġifieri dan ikun jirrappreżenta żieda ta' 31 ċentezmu għal kull litru li hija żieda konsiderevoli. Għalhekk mhix xi ħaġa li ma tagħmilx sens jekk aħna e, e, e, naraw li l-industrija tal-karozzi eh, għamet biħġara kontra din il-proposta għalli xie ħaġa li se tkun eh, mhux sostenibbli kemm għas-sewwieqa u għas-sidin tal-karozzi kif ukoll għall-industrija tal-karozzi. Issa jiena nixtieq illi nisma' x'għandhom xi jgħidu l kollegi tiegħi. Jina marriċ li tasbu li qed niprofa nallarma konwis, eh, però rridu naħsbu wkoll fis-settur tal-produzzjoni tal-karozzi għaliex huwa ċari li proporzjoni ta' eh, karozzi jew vetturi li jaħdmu bid-diesel se jonqos jekk il-diesel se jola iktar milli huwa l-lum. Naraw per eżempju fil-Renju Unit fejn id-diesel il-lum huwa ola mill-petrol Jiġifieri rridu naħsbu wkoll x'effett dan il-prezz eh, tal-karburant se jkollu fuq il-produzzjoni tal-karozzi u tal-vetturi. Rridu naraw li aħna għandna żbilanċ kummerċjali kbir diġà f'dan il-qasam u issa il naraw li jekk din id-direttiva tidħol fis seħħ il- eh, dan il-fuel se jsir ukoll prodott sekondarju ta' dawn il-prodotti enerġetiċi. U għalek se jkunem importazzjoni uh, tal-diesel mill-Russja. ħaġa oħra li rridu naħsbu fuq hija il-politika ta' l-enerġija, il-neutralità li semmiet il-Kummissjoni ma twassalx illi aħna kunu nistaw uh, anzi se nkomplu eh, nibqgħu dependenti fuq il- eh, mhux se jwassal biex aħna ninsiru inqas dependenti fuq il-petrol u eh, niddependu iktar fuq fuels li jikunu joriġinaw minn fonti li jġeddu. Se jkun hemm żieda ta' 4% fuq il-gas naturali 400% ta' fuq il-gas naturali bħala karburant. Aħna nistaw li forsi nissegwu il-loġika tal-Kummissjoni imma hemm bżonn illi uh, eh, insommu f'moħħna ċertu realtajiet Mbagħad se jkun hemm eh, effetti wkoll inflazzjonistiċi illi ħolqien ta' sistema bħal din tista' twassal għalihom għalhekk naħseb illi jkun iktar ġustifikabbli li l verżjoni ġdida tal-proposta għal direttiva tkun tinkludi indiċizzazzjoni awtomatika tal-limiti minimi tat-taxxa u din l-indiċizzazzjoni awtomatika tista' tkun perikoluża ħafna f'każ illi il- il-prezzijiet ikomplu jolew għalhekk hemm bżonn li xi ħadd jiġi xi ħadd jikkonvinċini li l-Kummissjoni għada kontra eh, l-indiġizzazzjoni awtomatika ta' salari bħal pereżempju f'pajjiżi u fil-Belġju. Jiena jiddispjaċini li il-klim politika industrijali ma qatt f'dan it-test U biex nikkonkludi, Sinjura President, uh, wara li rajt dan id-dokument kemm il-darba illi jiena il ħafna mill-ħin waqt il-btala uh, fuqu fil-fat wassal għal ħafna dubji u għanzi iktar du għandi dubji issa mill-li għandi ċertezzi. Issa jiena ndur lejn il-kollegi tiegħi biex uh, forsi Eh, jgħinuni xiftit mm, sabiex aħna nistaw nifissaw linji ambizjużi imma realistiċi għal din il-ħidma tagħna ma nistax nidħol iktar fid-dettall imma jiena xtaqt illi naqsam ma'kom it-ħassib tiegħi fuq eh, l-effetti li jista' jwassal għalihom dan it-test. Grazzi thank you very much. Um, I've had a request for the... Grazie ħafna, kelli talba li xedu tal-alde jitkellem qabel l-SND u l-SND qablu u allura nadilu il-kelma. Grazie ħafna, Signora President, u niskuza ruħi mal-kollega ma eh, kolli nitlaq biex immur għal-Kumitat ta' Trasport. Il-rapporter ovvjament daħal tkellmet dwar id-dettalji ta' din ta' dan ir-rapport u tkellem ukoll dwar id-diffikultajiet li hemm hija inizjattiva li nilqgħu l-ewwel nett nagħtu ħarsa lejn dan fuq livell Ewropew u imbagħad namlu l-almu biex ninkorporaw sistema hawnhekk u niżguraw li stati membri jkollhom bażi li tkun tista' tqabbel eh, bejn prodotti tal-enerġija. U naħseb li hija xi ħaġa tajba li l-Kummissjoni Ewropea ħarġet proposta bħal din, naħseb li hija inizjattiva koraġuża għaliex bħalma qalet ir-rapporter fiċar hemm ħafna politika involuta hawnhekk u hemm ukoll ħafna ferat politiċi ta' din il-proposta involuti Qed nitkellmu dwar żieda tal-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija u hija xi ħaġa li ma nistgħux naħarbu minnha fi snin li ġejjin. F'pajjiżi biex nsemmi pajjiż minn l unjoni Ewropea, meta jkun hemm żieda fit-tariffi, ovvjament it-taxxi jkollhom influwenza fuq fuq il-prezzi li jiġu stabiliti. U hawnhekk irridu nagħtu ħarsa lejn il-konsum li huwa inqas minn f'dawk il-karozzi li jaħdmu bid-diesel u għalhekk din hija parti importanti biex inkun nistgħu innaqsu l-emissjonijiet ta' biossidu tal-karbonju fl-Unjoni Ewropea u dan jorbot ma' teknoloġija ta' diesel fl-Unjoni Ewropea. Rridu naraw kif dan nistgħu ndaħluh flimkien mal-proposta li hemm bħalissa qudiemna u nagħtu ħarsa bir-reqqa fuq dan il-punt. Nik aħna tnajdu li għas snin li ġejjin ħajkonna fażi transitorja mbagħad ikonna fażi oħra fil-ġejjini, fis-snin li ġejjin irridu li jkun hemm profitti fir-rigward it-tnaqqis tal-biossidu tal-karbonju. Dan forsi nistgħu nagħmluh mit-teknoloġija tad-diesel. Iżda hija xi ħaġa li rridu naħsbu dwarha. Emmi mhux qed jixtri karozzi li jaħdmu bid-diesel għaliex il-diesel min qed jixtri karozzi tad-diesel għaliex il-diesel jiswa inqas mill-petrol bħalissa u għalhekk irridu daraw kif dawn il-karozzi qed jitpoġġew fis-suq fl-Unjoni Ewropea. Huma elementi li rridu nqisu, rridu nqisu wkoll il-fattur soċjali meta nagħmlu xi tibdiliet hawnhekk u naħseb li meta nitkellmu dwar id-diesel li jintuża l-anijiet professjonali, hemm differenza bejn id-diesel u l-petrol ovvjament u dan japplika l ħafna kumpaniji ta' trasport. Għalhekk huwa aspett importanti għal kumpaniji ta' trasport, importanti li nagħtu ħarsa lejn dak li huwa possibbli u dak li mhux possibbli. Barra minn hekk qed nagħtu ħarsa lejn taxxa ta' karburant li qed jintuża fit-toroq tagħna, iżda fl-istess ħin m'għandniex ugwaljanza bejn il-forum ta' tassazzjoni għal modi differenti ta' trasport. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-VAT din tista' tkun rilevanti hija xi ħaġa li qed titressaq darba wara l-oħra u għalhekk irid ikun hemm trattament indaqs bejn il-modi differenti ta' trasport u biex dan ikun il-każ irridu niżguraw hawnhekk ukoll li ma jkollniex impatti negattivi żejjed fuq daffarijiet affarijiet li għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea. Bekk nkun nistgħu nżommu l-ekonomija tagħna fuq saqajha. Issa, fil-Parlament kollha nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna u naħseb li l-kumitat tagħna għandu il-kompitu li għamelek u aħna bħala komitat rridu nkomplu nfaslu dan ir-rapport. Ma naħsibx li għanna natu xi konċessjonijiet fuq dan ir-rigward. Jekk tassew rridu niksbu xi ħaġa minn dan ix-xogħol, rridu konna maġġoranza wiesa li tkun favur l-opinjoni li aħna immexxu l-qoddim bħala parlament. Għaliex inkella mhux nkunu mismuha issa nħares il-qoddim fid diskussjonijiet tal-Kunsill għaliex ħatkun waħda mid-diskussjonijiet l-aktar affaxxinanti li ħanistennew f'dawn l-aħħar żminijiet u fix-xhur li ġejjin. U l-prinċipju hawnhekk huwa wieħed interessanti il-fatt li mhux qed nitkellmu dwar il-konsum meta nitkellmu dwar tassazzjoni minima, iżda qed nitkellmu dwar il-biossidu tal-karbonju, il-kontenut tal-enerġija, din bħala prinċipju hija idea tajba, iżda ma naħsibx li għandna morru morru wisq li lin mill-punt ta' tluq tagħna f'pull prinċipju bħal dan. Kifet jiena mħasba rridu nagħtu ħarsa lejn perjodi ta' tranzizzjoni, rridu noqogħdu attenti għall iżvilupp li jkun hemm, rridu naraw x'inhu l-perjodi ta' tranzizzjoni li għandha bżonn industrija biex bekk ma tkunx affettwa ta' wisq mill-tibdiliet li jkun hemm. Għalhekk naħseb li rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn ir-rwol li għandu s-sussidjarjetà hawnhekk. X'influwenza ser ikollha fuq sistemi ta' tassazzjoni għall-enerġija fl-Istati membri u salima punt nkunu qed nagħmlu restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-Istati membri. Dan huwa pass wieħed u mbagħad irridu nitkellmu dwar il-passi oħra li ħanieħdu fil-ġejjieni. Ikun prematur wisq li nieħdu pożizzjoni bħalissa, iżda naħseb li hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li rridu nagħtu ħarsa lejhom fil-ġejjieni Allura, Signora President, jiena naħseb li għaddejjem minn żminijiet interessanti ħafna fuq dan id-dokument, speċjalment, speċjalment fir rigward il-konsegwenzi politiċi li ser ikollu. Naħseb li l-proposta tal-Komissjoni kienet waħda loġika u jiena rċevejt sensiela ta' emails minn nies li kienu rrabjati għaliex l-ewwel net kienu qed jgħidu li l-ewwel qed ħeġġuna biex nixtru karozza li taħdem bid-diesel u issa għandna eh, spiċċajna b'karozza li tiswa inqas li tiswilna iktar minħabba li l-karburant huwa iktar għolim il petrol Se jiġri dwar dan? Signora President, jiena nista' nitkellem liberament fuq din il-kwistjoni għaliex hija l-aħħar darba li ħanattend l-kumitat tagħkom il-ġimgħa d-dieħla jiena ser nirtira u il persona li qiegħda mill qiegħda warajja Filip ser jieħu posti. Jekk jogħġbok tista' tqum bil-wieqfa biex kulħadd jista' jarak, jaf ikompli x-xogħol li qed nagħmelin mod eċċellenti u grazzi għal kooperazzjoni li intom il-koll u rejtu miegħi. Ħankun hawn wara l-offsenar iżda mhux ser imbagħad il konsegwazzjoni mill-konsegwenzi li nitkellem dwar il-prezzijiet tad-diesel fil-ġejjeni, nixtieq ilkom ir-ris fid-diskussjonijiet tagħkom. Grazzi. Grazzi tajt President. Grazzi Dirk u jenu kol nishtiq l irris fil-meta fl-irtirar tijak. Issa Ole Ludwigsen fisem l-essendi. Grazzi, Signora President. Permetti li nibda billi najt li l-Kummissjoni għamlet ix-xogħol tagħha u għalhekk nemmen li għandna natu ħarsa lejn il-proposta li għandna u naraw li tkun waħda bilanċata. Biex dan ikun il-każ għandna bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt. Hemm numru ta' djufijiet, numru ta' problemi li jeżistu u għalhekk irridu natu ħarsa leja. iżda l-prinċipju lini huwa wieħed tajjeb u għaqli. U l-Kummissjoni resqet proposta li hija adattata tajjeb għat tibdiliet li seħħu mill-2003 fir rigward il-politika tal-enerġija. Għawna t-tkelmu dwar l neħu l-emissjonijiet, n nħarsu lejn l-jun ta' enerġija li t-ġeddet, l-efficienza ta' enerġija u qed naraw direzzjoni pozittiva li miexja l-qoddim. Etnaraw naraw l-skemi ta' partit tal-emissjonijiet, qed nħarsu lejn l modernizzar ukoll dan huma punti ċari u naħseb li l-Kummissjoni ħarġeb soluzzjonijiet tajbin fuq kwistjonijiet ewlenin. Jekk inħarsu lejn perspettiva aktar ġenerali, jekk nitkellmu dwar id-direttiva ta' tassazzjoni tal-enerġija, naħseb li hija għodda eċċellenti sabiex inħaffu l-proċess ħalli jkun hemm bidla importanti. U għalhekk nistgħu norbtu t-tassazzjoni ma' fattur ieħor li huwa l-enerġija. Bekk nkun nistgħu ntejbu l-ambjent, nkun nistgħu neħqu mal-miri tagħna tal-ambjent u ma nxeklux il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Iktar tkattir tal impieg li jkunu favur l-ambjent hija xi ħaġa ewlenija li tista' twassalna biex noħorġu mill-kriżi. U naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni tista' tiġi mraqma ftit aħjar biex bekk tkun irfinata biex bekk nkunu nistgħu nqisu l-aspett tal-kompetittività. Iżda naħseb li stampa ġenerali hija waħda tajba l-intenzjonijiet huma tajbin u għaw mhux qed nitkellmu biss fuq teknoloġija li hija favur l-ambjent, iżda l-kompetizzjoni qed kull ma tkun kull ma jmur sir aktar diffiċli fil-kuntest globali. Fil-fazi introduttiva, ovvjament, ser ikun hemm oppożizzjoni għal reviżjoni ta' din id-direttiva u stampa aktar ġenerali ħajkun hemm ukoll min jaħseb kontra l-proposta tal-Kummissjoni, iżda naħseb li hawnhekk hemm argumenti aktar validi li huma sissin ta' din id-direttiva. hawnhekk fil-parlament rridu nħarsu l-inizjattivi Ewropej li jkunu ambizjużi, li jkunu favur l-ambjent u li jkunu tajjeb għas-suq intern. Irridu naraw l-istampa globali tal-Ewropa, l-Ewropa kollha kemmi. U nafu li mhux kulħadd ħajkun kontent fuq dan il-punt. Jekk ikun hemm nuqqas ijiet fil-proposta tal-Kummissjoni, naħseb li rridu nagħtu ħarsa lejhom aktar fid-dettall. Is-sogru huwa li l-proposta tal-Kummissjoni hija marbuta mal li tiġi publikata sal-2015 u għam ser ikun diffiċli li noħolġu b'soluzzjoni globali li tkun ġenerali, anki jekk minn issa f'dan l-istadju qed nitkellmu li naqblu dwar id-dettalji, hawnhekk ovvjament il-Kummissjoni kollha responsabilità li timplementa kwalinkwa proposta fid-dettall. Hawnhekk forsi ikonna neħu tassazzjoni tas settur marittimu u l-avjazzjoni internazzjonali, iżda hawn qed nagħtu ħarsa lejn id-direttivi u ma naħsibx li se naraw wisq implikazzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien. Iżda bħala prinċipju naħseb li qed nimxu fid-direzzjoni tajba b'din il-proposta u fir-rigward dak li ndux jaqsam mal-vetturi aħna naħdmu biħġarna biex noħolġu soluzzjoni tajba bejn il-karozzi li jaħdmu bil-diesel, karozzi li jaħdmu bil-petrol, u għawnek il-prinċipju ta' tassazzjoni ser ikollu ramifikazzjoni differenti. Aħna rridu aktar ċarezza fir rigward it-tassazzjoni tal-elettriku, jekk qed nitkellmu dwar il-karozzi ibridu dak li jaħdmu bl-elettriku, u għandna bżonn afas ta' direttiva fejn qed nitkellmu dwar il-promozzjoni tal-elettriku u l-użu tal-elettriku fis-settur tal-vetturi. Rridu nqisu u koll il-problemi xinuma rridu nħarsu il-gruppi vulnerabli li kollom spejje solin ħafna iżda importanti li konna prezzijiet tal-enerġija li ma jkunux solin iżejjed biex bekk l-investimenti ikunu tajbin u jkun hemm frankar tal-flus. Jekk natu ħarsa lejn il mekkaniżmi tal-prezzijiet u nżommu moħna, naħseb li jista' jkun hemm eċċezzjoni li il- djar ikunu mod permanenti fid-direttiva. Aħna għandna bżonn tassazzjoni li tkun marbuta mal emissjoni tal-biossidu tal-karbonju u din tista' tkun awtomatika u semi automatika fin-natura tagħha. Rridu naraw l-skema ta' tparti tal-emissjonijiet u rridu naraw li jkun hemm forma ta' indiċizzazzjoni tal-prezzijiet. Hawn qed nħarsu lejn il-kwistjoni tat-taxxa de minimis ukoll u Għalek, nishtiq nagħla billi ngħid li dawn kienu l-opinjonijiet ewlenin tiegħi inħares il qoddim fid-diskussjoni li ser ikun hemm fil-ħarifa u nirringrazzja l rapportera x-xogħol siwi tagħha għall prezentazzjoni tajba tagħha u jiddispjaċini li kellha tqatta wħud mill-tajjel tagħha biex tagħmel dan ix-xogħol. Grazzi. Grazzi. Fisem li sijar Ivo Trixe. Thank you, Madam. Grazzi, Signora President. apparti li nisħaq li jiena tinħares il-qoddim fil-kooperazzjoni tagħna mal-Sinjura Luling, persuna importanti hawnhekk, nixtieq inqajjem il-punti li tqajmu propju fid-dibattitu. L-ewwel nett nirringrazzjak Sinjura Luling għal prezentazzjoni eċċellenti fil-bidu tad-diskussjoni. Iżda għandi minn tal-inqas erba punti ta' tħassib li nixtieq nisħaq dwarhom. L-ewwel nett Fortunatament jew sfortunatament għal ħut minnkom jien nqis li hija importanti ħafna il prezz tal-enerġija. Il-prezz tal-enerġija nafu li kull prezz huwa sinjal tas-suq ta' skarsezza ta' dawn il-karburanti u kull tentattiv ta' influenza fuq il-prezzijiet mod artifiċjali jista' ikun taħsara għas-suq kollu. Dak l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt. Il-konsumatur. Mill-punt di vista tiegħi il-konsumatur huwa l-ewwel utent tas-suq u mhux leġislatur il-konsumatur u l-imġiba tiegħu jew tagħha huma importanti ħafna. Ħafna nies naturalment jippreferu li kollhom vetturi, magni, konsum, eccetera, li ma jkollhomx wis xkil fuqhom fuqhom u ovvjament jista' jkun hemm żvantaġġi għall-Ewropa u bħalma uħud semmu diġa irridu naraw ma l-konsegwenzi soċjali il-konsegwenzi soċjali li nżidu it-taxxa diretta. U nista nkompli mal eżempju ċek. Pal per eżempju il-boom li kien hemm tal-enerġija solari mix-xemx. Din ovvjament zidet il prezzi tal-enerġija għal utent taħħar ġifir il-konsumatur b'10% li hija ammont enormi bħala zida. Punt ieħor il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest globali. Aħna nistgħu nagħmlu l-almu tagħna, l-aqwa tagħna fil-fatt, iżda jiena nixtieq nikkommenta li ma nistgħux ninsow l-ekonomija Ewropea edha tlaħħaq meta qabla mal kontest globali u għalhekk ma nix ninsaw dan il-punt. Nixtieq nirringrazzja Sinjura Luling, naf li hija persuna sensibbli u raġonevoli u nitħares il-qudiem biex naħdem magħha. Grazzi ħafna sa fisem il-ħodor Filip, tixtieq titkellem? Filip kellu jivvota fitre u rrit jirkupra minn dik il-votazzjoni, ħafna drabi jkunu diffiċli għalina u għalek jiena kont lest li nitkellem minn floku fil-qosor. Nishtiq nikkummenta fuq xi punti li tqajmu hawnhekk l-ewwel taħna naqblu mal-linja ġenerali tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni. Naħseb li rridu narfu li aħna komitat ta' ekon u għalhekk għandna nirriflettu fuq xjenza ekonomika tal-prezzijiet f'dan f'dan ir-rigward. il kollek il-kollega ċek kienet jitkellem dwar l-efficienza ta' swieq u li l-istati rridu jqodu attenti ma rigward it-tassazzjoni meta jidħlu f'mekkaniżmi tar-ranġar tal-prezzijiet. Palma nafu anki fi xjenza ekonomika neoklassika hemm effetti li huma dejjema u jdumu ħafna li jiġu implikati. Ovvjament jekk ikun hemm jekk nieħdu żejt hemm implikazzjonijiet fuq il-faħam, fuq il-petrol, fuq il-karburanti, fuq id-diesel, u mbagħad hemm effetti oħrajn li nies aktar eh, vulnerabli minna jkollhom iħallsu qares minħabba l-effetti tal-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Sabiex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dawn is-sinjali li għandna fir-rigward ix-xejriet tal-prezzijiet tal-enerġija fejn ma jkunx hemm inklużi l-punti kollha huwa ġustifikat li aħna nagħmlu tassazzjoni fuq dawn il-prodotti tal-enerġija. U wara l-intervent li jiġi propost mill-Kummissjoni, is-swieq jagħtu aktar sinjali ta' prezzijiet aktar korretti meta mqabbel ma' qabel. Dan huwa l-ħarsa ġenerali importanti anke x-xogħol ta' Nicholas Stern li sab appoġġ kbir fil-komunità ta' xjenza ekonomika lilin mill-punti ewlenin. Il-Kummissjoni qed tipproponi f'sistema eh, f'stampa ġenerali li s-sistema taħdem aħjar u għalhekk rridu naraw x'inhuma differenzi ta' tassazzjoni li ma jwaslux għal imġiba assurda ta' xi atturi Ovvjament nafu li hemm differenzi nazzjonali fit-tassazzjoni fil-qasam tal-enerġija u minħabba dan għandna l-atturi li jażlu forum ta' enerġija aktar li jniġsu, pereżempju fit-trasport. Meta qabel ma li kiku kienu jagħmlu kiku kien hemm sistema aktar raġonevoli. Għalhekk fis-suq komuni dan jagħmel sens. Għalek nifem il-linja tal-Kommissjoni u anki ta' osservaturi xjentifiċi li qed jissuġġerixxu li rridu namlu bidla fit-tibdil fil-klima skont l-anijiet ta' stabiliti mill-Unjoni Ewropea u biex namlu dan għandha tkun 30 euro għal kull tunnellata ta' biossidu tal-karbonju u mhux 20. Iżda dan huwa xorta waħda progress lejn sistema aktar raġonevoli. Issa, jekk namlu armonizzazzjoni, ovvjament irridu neħilsu mill-inċentivi ħsiena, potenzjalment ċertu qosma hemm żidiet fil-prezzijiet u dawn iż-żidiet għal daqstant jistaw ikollhom konsegwenzi marbuta magħhom. U għalhekk inti qed titkellem dwar konsegwenzi soċjali potenzjali u hawn naqbel miegħek il-konsegwenzi soċjali tat tassazzjoni rridu nqisuhom u rridu nagħmlu tajjeb għalihom skont il-flejjes kif li ħatom fuq li ma jkunux iktar minn dawk li tiddaħħal u għalhekk tuża l-loġika biex bekk ma tafetwax il-nies vulnerabbli meta tagħmel tassazzjoni. Per eżempju, naraw jekk naqsux it-taxxi fuq il-konsum jew it-taxxa fuq il xol għal nies li għandhom tħul aktar minimu. Biex bekk naraw li nħarsu l-konsegwenzi soċjali tat tassazzjoni tal-enerġija. L-aħħar punt naħseb li mhux leġittimu fil-proposta tal-Kummissjoni li il-karburanti tal-avjazzjoni ġew eżentati bażikament. Naħseb li huma parti mill-problema huma l-aktar eh, entità ta' tniġġis fis-settur ta' trasport u bħalma kienet qed tajt ir-rapporter hemm forma oħra ta' inċentivi ħżiena minn modi differenti ta' trasport. Għal daqstant, naħseb li ser ikonna diskussjonijiet interessanti ħafna l-opinjoni tiegħi f'din il-kwistjoni għandna urġenza ekonomika fl-opinjoni tiegħi għandna urġenza klimatika wkoll u jekk l-inċentivi ta' taxxa jibatu sinjali ġusti xirqa biex nimxu iktar malajr lejn trasport li kun neġġes anqas jew li kun aktar favor l-ambjent, dan ħajbat sinjal fuq il-produtturi tal-vetturi u naħseb li kun hemm reżistenza kbira. Iżda ovvjament din ma tkunx ta' l-interess aktar dejjemi fl-impigi fis-settur tal-karozzi u għalhekk għandna nappoġġaw il-Kummissjoni biex tħaffef aktar il-pass qabel ma naraw Eh, vetturi ċinizi li kun efficienti biss u flok nagħmlu passaħna l-ewwel naraw ħafna impjegati, ħafna nies importanti, bħiliet importanti li jaħarbu barra mill-Unjoni Ewropea jmorru mhux imkien ieħor minħabba l-inċentivi ta' tassazzjoni u minħabba privileġġi oħrajn. Dan għajni fl-modi u naħseb li jkun aktar aqli, aktar intelligenti għalina li nħaffu l-pass u mhux noqogħdu nistennew l-suq jittieħed minn entitajiet oħra. Grazzi. Thank you very much, uh, Miguel Portax. is Portash. Portax. Grazzi ħafna, Signora President. Intqalu kummenti li għamlu ħafna sens diġa. Jena naqbel ma l-anijiet ġenerali tal-Kummissjoni f'dan il-komunikazzjoni. Iza, xorta waħda nixtieq nikkummenta fuq il-kwistjoni kollha kemm ta' tassazzjoni eh, bħala strument ta' politika ta' dwar l-enerġija. U jiena nixtieq nibda eh, b'osservazzjoni tajba ħafna li saret Mr. Steggs. U li eh, anka rapporter jaqbel miegħu. Jiġifieri li dawn il-proposti jistgħu waslu għal rivoluzzjoni sħiħa fil-prezzijiet tal-enerġija. Iġbi nitkellem bażikament fuq iż-żidiet fil-prezzijiet meta nitkellem fuq rivoluzzjoni. Huwa vera li aħna nistgħu noħorġu politika ta' taxxa neutrali iżda mhuwiex probabbli li kunu nistgħu niksbu dan ir-riżultat jekk inħarsu lejn l-approċċ tal-Kummissjoni sissa. Għal daqstant, għawek għanna tlet punti x'namlu. U jena naħseb li dawn huma importanti ħafna anka minn perspettiva soċjali. Meta aħna nitkellmu dwar konsum ewlieni tal-enerġija u l-impatt ta' dan fuq l-ħajja tal-ċittadin tagħna. L-ewwel nett, jiena nixtieq nappoġġa referenzi kollha fil-komunikazzjoni l-idea li l-istati membri għandhom ikomplu jibbenefikaw minn flessibilta fl-applikazzjoni ta' l-eżenzjonijiet u it-naqis eh, dwar ċertu eh, djar jew familji, ġviri jiġifieri, dawk il-familji li għandhom eh, diffikultajiet ekonomiċi kbar. Jina għalija din hija xi ħaġa importanti immens jekk naraw rivoluzzjoni fil-prezzijiet. Issa l-kwistjoni ta' kif tintuża l-enerġija u l-utent ħari ta' l-enerġija hija xi ħaġa li għandha propju tmexxi il-politika ta' taxxa fuq l-enerġija. Għalli xem ċertu konsum ta' enerġija li huwa indispensabbli. Imbagħad hemm konsum li man li huwa fakultattiv, kif ukoll hemm konsum li huwa għal xej huwa żejjed. U f'termini ta' taxxa għandhom jintużaw dawn biex iħallsu għal dak il-konsum ta' enerġija li huwa assolutament eh, essenzjali għal ċertu individwi. Issa punti ieħor u jiena naħseb li ħan eh, nitkellmu dwar dan ukoll fil-punt li miss dak li qal Philip Lambert li qed jitkellem dwar il vijajti favur l-ambjent għal minn perspettiva ta' enerġija. U kwistjoni bħal din tista' tkun utli ħafna meta niġu biex niffurmaw il-politika industrijali. Issa t-tielet punt dan huwa tħassib tiegħi. iġviri din l-idea li ma nibqgħux nagħmlu distinzjoni bejn id-diesel jintuża għal skopijiet kummerċali u għal dawk mhux kummerċali. Din hija xaġa naqbel magħha fit-teorija, iżda jiena xerta waħda nħoss li huwa diffiċli ħafna li waqt periodu ta' tranzizjoni twil huwa diffiċli li wieħed jippromuovi it-trasport pubbliku meta mqabbel mal-trasport privat jekk ma jkonniex distinzjoni bejn l-użu ta' diesel. Iġviri jena naħseb li rridu naħsbu eh, bċertu attenzjoni lejn it-tul tal-periodu ta' tranzizjoni jinkella. inkella. Ideja tajbin ħafna ma li wasluna għal riżultati ħzina. Issa l-aħħar punti għaj ovvjament jena favur l-idea ta' eżenzjonijiet u ta' isi ta' is għal biofi karburant, iżda kwistjoni oħra li nixtieq insemmi hawnhekk li jiena naħseb nistgħu niddiskutu wkoll fi stadju aktar tard tad-dibattitu. Ovvjament l-idea hija li nippromovu l-enerġija rinnovabbli, iżda Is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa ħan nippromovu l-enerġija nukleari wkoll u jiena naħseb li dawn huma żewġ affarijiet li m'għandniex inħaltuhom the shadows. I haven't got anybody else. Grazie ħafna daw kienu shadow rapporters kollha m'għand il-ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Bela. Astrid. Eh, ma tantx fadlilna ħin imma jekk trid titkellem. Jiena sempliċement irrid nirringrazzja Skużani. Tixtieq li tisma' x'għandha tajt il-Kummissjoni? Tajjeb, mela nagħtu l-mikrofonu lill-Kummissjoni għaliex eh, qed isir il-ħin. Kommissjoni. Ma nafx eżattament min se jitkellem għannum tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Signor President, grazzi l signora Lulling għal dik l-introduzzjoni kostruttiva għal din il-proposta. Aħna Nirringrazzjawk tal-li uh, apprezzajt li l-proposta tani iktar loġika, iktar koerenti u fija għat ta' uh, punti attraenti. Din xi ħaġa li qabel magħha wkoll il-Sur Sterks li huwa shadow rapporter dak li għandna fuq il-mejda il-lum jabbidla kbira għaliex is-sitwazzjoni tat tassazzjoni fil-prodotti tal-enerġija li għandna bħalissa mhijiex sostenibbli dawn huma bħalissa qed jiġu intaxxati bħalli kieku kienu prodotti eh, inseparati kif qalu eh, ħafna l-essenzjali huwa li il-faham li bħalissa jniġġes ħafna għandu jkun intaxxat inqas hija ħaġa normali u sostenibbli illi il-prezz ta' qabel it-taxxa diesel huwa ħafna ola mill-prezz ta' wara t-taxxa għad-diesel Dana dinja xi ħaġa ikkonfermata illi għanna sussidju ta' taxxa de facto mbagħad u ħaġa ja normali wkoll il-biodiesel ikun intaxxat bħal diesel normali meta il kontenuta enerġetiku u l-emissjonijiet ta' CO2 ma ħafna inqas il-kapijiet tal-istati u l-gvernijiet tal-istati membri diġa' uh, eh, wieġbu għal dawn il-mistoqsijiet permezz tal-Istrateġija Ewropea 2020 u l-anijiet li fija ġifir li konna 20% eh, eh, eh, enerġija mill-fonti li jġeddu, inqas emissjonijiet, eccetera, eccetera. Il-politika industrijali mhijiex imsemmija fil-proposta tagħna ma dana ma jfissirx illi aħna maħniex qegħdin nagħtu kas tħassib tal-industrija. tal industrija Dan aħna ħad naħsibu permezz ta' perjodi ta' transizzjoni twal u ġenerużi u għall-ewwel darba aħna qegħdin niġbdu linja bejn l-ETS u l tassazzjoni fuq l-enerġija. Fuq it-teknoloġija tad diesel u l-industrija tal-karozzi, nitkellem fil-qosor hawnhekk, Naħseb li huwa essenzjali li nisħ u ngħidu li dak li qed nipproponu aħna huwa trattament tat-taxxa koerenti b'ebda mod il-vantaġġi naturali u eh, eh, fiżiċi tal muturi li jaħdmu bid-diesel fuq dawk li jaħdmu bil-petrol qegħdin eh, jiġu imwarba minn mebda raġuni għalfejn għandu jkun hemm tnaqqis sostanzjali ta' talba għal karozzi li jaħdmu bid-diesel għaliex il-karozzi li jaħdmu bid-diesel jaħlu inqas u ovvjament dan huwa vantaġġ ċar. Mhux se jkun hemm effett sistematiku laqas fuq l-inflazzjoni u dan għal żewġ raġunijiet il-fuq mill-livell minimu l-istati membri jkunu jistaw jibqaw jiffissaw il-rati tat taxxa kif jidrilhom huma u li jiddeċidu huma l-istruttura ta' rati ta' taxxa fuq il-prodotti enerġetiċi differenti dejjem fir rispett tal-prinċipju bażiku. U bla ebda indeċizzazzjoni il-level minimu ma jibqa' jfisser xejn għaliex hekk ġarab fil-fatt fil-, fil bid-dazju ta' sisa. L-aspetti soċjali ġew meqjusa fil-proposta Anki minħabba l-fatt li l-Istati membri kollhom il-possibilità mingħajr ebda fażi ta' tranzizzjoni, anzi bażi permanenti, li jeżentaw totalment il-karburant li jintuża għat-tisħin tad djar u dana kif jidrilhom huma wkoll dan huwa punt li għalina huwa importanti ħafna. Nista inkompli nitkellem fuq id-diesel għall użu kummerċjali, eċetera, imma naf li l-ħin qiegħed jafas Niqaf hawnhekk għal darboħra nirringrazzja l-rapporters, il-membri tal-Parlament Ewropew għal kontribut utli tagħhom u nħares il qoddim bil-ħeġġa biex naħdem magħhom fuq dan il-dossier fil xur li ġejjin. Is-Sinjura Luling, Iva fil-qosor ħafna Signora Presidenta, li laqas jena ma nistax nidħol fid dettalji jena nishtiq nirringrazzja li shadow rapporteurs kolla Kien interessanti ħafna li nisma x-pozizjoni ħadu huma nirringrazzja lil kulħadd tal-proposti tagħhom u anke għal pożizzjoni ċara ħafna uh, eh, fir rigward tal-sfidi il-kbar li għandna qudiemna jiena nipproponi illi norganizzaw mhux smieħ imma norganizzaw workshop flimkien ma' esperti Aħna tkellimna dwar dan ma' segretarjat, forsi nistaw norganizzaw fil-5 ta' ottubru, għaliex aħna nishtiq illi l-esperti eh, kollom il-possibilità li jispiegawlna it-ħassib tagħhom femuna x'inhuma l-opinjonijiet tagħhom tkun ħaġa interessanti għalina l-koll. Nixtieq ngħid ukoll illi se kolli kontatti u koll mal-rapporters, ma' shadow rapporters. Se niprofa niltaqa' magħhom għaliex bħalma rajtu il- eh, problema hija ikkomplikata ħafna u kontroversjali ħafna. Dwar il-kalendarju jiena xtaqt nkun naf x'għamel il-Kunsill u qalu li l-Kunsill m'għamel xejn. U eh, jekk għand informazzjoni tajba Eh, il-presidenza pollaka miex se tagħti priorità lil din il-problema jiġifieri eh, ma nafux x'jaħseb il-Kunsill, ovvjament nafu illi hemm differenzi kbar ta' opinjoni missa nafu wkoll illi il-presidenza pollakka m'għandix ħsieb illi tħaffef il-pass fuq dan is-suġġett. Laqqas biss għandhom il-ħsieb illi jindirizzawa din il-problema waqt il-presidenza tagħhom għal daqstan dan din hija xi ħaġa li rridu nżammuha f'moħħna eh, meta nkunu qegħdin nifissaw l-iskadenzi tagħna nirringrazzja wkoll lill-kollegi eh, l-appoċ li tawna fuq dak li se nitolbu minnant il-komitat itre eh, ngħidulhom najdulom illi aħna naqblu illi il-kompetenza tagħna hija kompetenza tagħna u rridu nżommuha. Grazzi Signora President, jiena nittama li n norganizzaw il-workshop mal arkem jistajkun jista' jkun għaliex huwa importanti ħafna illi nisimaw fid-dettal uh, eh, minant dawk interessati kollha. Kulħadd seta' jara minn dan id-dibattitu qasir li kellna illi hemm perspettivi differenti ħafna għalhekk naħseb illi hemm bżonn li nifissaw l-iskadenzi għall ħidma tagħna fid-dawl ukoll ta' dak illi aħna nafu dwar l-approċċ illi qed jadotta il-Kunsill f'dan ir-rigward. Grazzi. Astrid, um, yes, we, we are definitely the most popular committee in the Parliament because all the other committees seem to want. Iva, grazzi ħafna Astrid, aħna diġà smajna xi affarijiet miex kumitati oħra u l-koll iridu Eh, jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom għaliex eh, għalkemm qed nitkellmu fuq it-tassazzjoni peress li hija enerġija din taqa' taħt l-itre. Fil-konferenza tal-presidenti tal-komitati ħajkollu nitkellem ħafna fuq dan imma jiena naf li Astrid se tkun qed tappoġġani wkoll. Jina naħseb li huwa importanti b'mod doppju fejn aħna għanna biss seta ta' konsultazzjoni li il-messaġġ ma jiddajjefx. Għal daqstant jina naħseb li rridu nkunu ċari fuq dan. Mela, dwar il-kalendarju, id-direttiva, l-aħħar direttiva li saret fuq tassazzjoni tal-enerġija ta' 8 snin jena tama li di ħaddum daqsek. Jiena għandi imnizzel pala data għalla bots tal-rapport is 7 ta' novembru. Għal daqstant l-emendi, l-skadenza għall-emendi tkun tal-15 ta' novembru sabiex il-Kumitat umbat jitħol fil-24 ta' jannar u nitlu fil-plenarja ta' marzu. Imma ovvjament dawn il-dati nistaw nirrevedu iżda din hija l-iskadenza provizorja. Issa jenaddu għal punt numru 7 fuq l-agenda tagħna, ir-rapporter huwa David Kaza, u għawek qed nitkellmu fuq il-futur tal-VAT. David. Thank you, Madam President. Well, um, most... Grazie, Signora President. Il-maġġoranza ta' l-emendi bazikament kienu kostruttivi ħafna. Jina kont kontent li rajt li diġa hemm konsens fuq l-elementi bażiċi ta' xandu jkun il-ġejjieni tal-vet. Kien hemm iżda xorta waħda xi differenzi fl-ideoloġija u dawn kellhom x'jaqsmu wkoll anke mar-rwol bażiku tal-vat. Minnaħa waħda hemm min jara l-użu tal-vat bħala strument li jmexxi l-politika li jgħin biex jgwida il-politika biex gvernijiet ikun jistgħu jilħqu għanijiet oħra, pereżempju soċjali, hemm oħra li jħossu li l-VAT għandu jiġi applikat mod uniformi kemm jista' jkun fl-Unjoni Ewropea sabiex ikun nistgħu intejbu il-funzjonament effiċjenti tas-suq intern bl-aħjar mod possibbli. Issa minkejja dawn in-negozjati diffiċli il-kompromessi diġa qegħdin isiru u jiena fiduċus li se jkun ehm, possibbli li insibu it-triq tan-nofs. Għal daqstant ħanati perspettiva ġenerali fil-qosor tal-impressjoni tiegħi tal-emendi eh, kif ukoll insemmi ir-rapport. Mela dwar il-premessi u il-konsiderazzjonijiet ġenerali il-parti ta' introduzzjoni qed tara li hemm eh, ċaqli bejn it-tassazzjoni diretta u dik indiretta u dija u mhux qed ngħidu sempliċement li hija preferenza minna għall oħra ta' tip ta' taxxa, imma sempliċement qed narfu eh, din ix-xejra li qed turi li hemm rwol akbar tal-VAT fil-ġejjin. Nirringrazzja lil dawk il-membri li ċaraw dawn il-punti għal daqsant nista' nappoġġa elementi minn wieħed sa' 8 kif ukoll 11 sa' 13 u 15. Issa dwar l-emenda numru 9 jiena nikkonsidra li l-FTT u taxxa enerġija fuq l-enerġija għandha hija għalija hija waħda indiretta u mhux diretta. U x'inhu l każ jiena less li ninkludi dawn l-opinjonijiet b'xi mod jew ieħor permezz ta' teksta kompromess. Jiena ma naqbilx li insemmu it-taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji f'dan ir-rapport din hija kwistjoni kontroversjali li mhijiex marbuta mal-VAT u għal daqstant ir-riskju huwa li tispiċċa tele eh, kwistjonijiet aktar rilevanti. Jina ma nishtiqx niftaħ id-dibattitu fuq jekk napoġġawx l-FTT le, għal daqstant jiena minħabba din raġuni ma naqbilx mal-emendi 14, 17 u 27 issa dwar id-disin tal-VAT jiena naqbel mal-emendi 16, 18 u 19 issa dwar it-tnaqis fir-rati kif ukoll eżenzjonijiet Jina marriċ noqot eh, nati listi ta' eżempji speċifiċi u ħafna minn dawn l-eżempji jina lest li naprova il emendi 20, 21, 24 u 26 għal għas sustanza tagħhom tekst ta' kompromess li jinkludi dawn il-kwistjonijiet kollha diġà ġie iċċirkolat fost ix-Shadow Rapporteurs. Jiena nistanna napprova l-emendi 32 u 22 u 23 e, bċertu emendi żgħar, kif ukoll l-emenda 25 li titlob għat neħija tal-eżenzjonijiet kollha. Kif ukoll għal e, mod kif e, jintużaw kriterji ċari għal tnaqis soċjalment u ambjentalment ġustifikabli għal kemm jiena nista' nifhem il-ħsieb wara dan l-emenda, jiena naħseb li qed imur il-bot wisq Issa, il-maġġoranza tal-emenda qed jimmiraw lejn konsens dwar l-intenzjoni ta' dan ir-rapport biex jara fl-status quo u jimxi lejn prinċipju li huwa bbażat fid-destinazzjoni, fil pajs ta' destinazzjoni. U jidher li hemm ukoll konsens fuq l-arfin ta' xejra li timxi lejn il-konverġenza tal-rati tal-VAT nazzjonali. U fil-fat edin negozjaw kompromessa biex ikun nistaw niċċaraw dawn il-paragrafi kien hemm numru ta' emendi li jixtiequ jneħħu li jissemma, li ma jissemmiex eh, rati speċifiċi tal-vieti u jina naċċetta li dawn iċ-ċifri jitneħew. Issa dwar it-naqis tal-burokrazija, jena naqbel li t naqis tal-burokrazija hija xi ħaġa li għandha ssir b'mod eh, li ma twassalx li s-sistema tkun aktar vulnerabli għal frodi għal daqsan tridu nsibu bilanċ u diġa bdejna insibu kompromessi fuq dawn il-kwestjonijiet. U jina nilqa dawk l li jżidu valur għas suġġeriment tana, jew suġġerimenti tana li innaqsu il-burokrazija. Mod partikolari nilqa l-emendi 49 u emenda 54, grazzi. Thank you very much. If we can try to, to be brief and catch up a bit of time. Jek joġobkom, ma jena provaw nitkellmu naqra fil-qosu għal laħqu mal-ħin li tlifna. Mela, Sur Said El-Kadrui. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena ovvjament ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal ħidma verament tajba kif ukoll għall isforzi li saru fil-proposti ta' kompromess li inti għaddejtinna. partikolarment li ikkonsidrajt xi ftit mitħassib li semmejna pereżempju il-mod ta' kif il-ġlieda eh, kontra il-frodi fiskali qed tiġi trattata fl-emendi hija xi ħaġa eċċellenti kif ukoll għal dak li għandu x'jaqsam ma' simplifikazzjoni hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-effettività u l-proporzjonalità u għanna il-formula il tas-soltu għawek u dawn huma kollha eċċellenti. F'dawn il-proposti li għamil tiva fil fatem hemm xi punti li aħna naħsbu li ħajkollhom bżonn eh, ta' li jiġu rranġati mm, biftit, mod partikolari jekk qed nitkellmu dwar din il-bidla fix-xejra. Iġviri li eh, tinvolvi eh, bidla fi xejra fit-taxxi fuq l-enerġija jew inkella l-FTT. Aħna ma naħsbux li tkun idea ħażinna li insemmuhom mod speċifiku jew anka le, għaliex dwar l-FTTs jidher li qed jibda joħroġ kunsens fuq livell Ewropew, ġifieri jiena naħseb li għandna nsemmuha. Issa dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija rridu naraw din kif tista' torbot mal-kwistjoni ta' qabel, ġifieri dik li konna qed niddiskutu qabel fil-rapport ta' Sinjura Luling. Iġveri jina nasib li jemmek nistaw nkonsidraw ċertu aspetti sabiex nkunu nistaw nadottaw e, eh, pozizjoni koerenti fuq din il-kwistjoni. Jiena nixtieq ngħid ukoll jiena sodisfat ħafna bil-fatt li rapporter ħares lejn mezzi differenti ta' trasport, per eżempju anka fil-qasam ta' trasport anka l-avjazzjoni, per eżempju jew il-qasam marittimu. U dawn huma trattati b'mod differenti għal daqstant irridu nibdew nittrattawhom kemm jista' jkun bl-istess mod. Aħna nafu li il-VAT għandu jkompli jkun strument ta' tmexxi aħna rridu nżommu dan. Aħna rridu nippermettu li rridu nħallu li jkun possibbli li jiġu eh, aċċettati eh, eżenzjonijiet għal raġunijiet differenti. Inti forsi kont restrittiv iżejjed għax inti għad fl-ebda ċirkostanza m'għandu jkun ostaklu fissu intern iżda eh, bħala maġġoranza politika li qed titlob għal ekonomija aktar favur l-ambjent, ovvjament aħna rridu nagħtu trattament mm, preferenzjali għal dawn it-tip ta' eh, prodotti. Tista' tara bħala ostaklu għas interni ma nistgħu naraw ukoll b'mod differenti biex nilħu l-għanijiet tagħna. Issa kompromess fuq l-istess suġġett vid eh, qed tiskellem dwar it-tnaqqis li jiġi eh, ristret għal konsiderazzjonijiet soċjali ma' f'każijiet eċċezzjonali. Hawnhekk jekk qed nitkellmu dwar każijiet eċċezzjonali, din hija forsi stretta wis fil-lingwaġġ tagħha hemm ċertu punti fejn għandna opinjonijiet differenti, forsi noħorġu bi proposti differenti u nispera li nkunu nistgħu nkomplu id-diskussjonijiet miegħek u naraw kif nistgħu nimxu il qudiem Iżda jiena naħseb li fuq ċertu punti aħna diġà bilna, grazzi. Thank you uh, for Aldi, Oli. Grazie ħafna għal-għaldi issa Oli. Grazie ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter, jiena naħseb li inti għamilt biċċa xogħol verament eċċellenti u jiena nittama li fl aħħar mill aħħar nkunu nistgħu kun sens wiesa. Palma diġa smajna din hija kwistjoni sensittiva ħafna Iżda jena naħseb li l-approċ li kellu il-rapporter u l-mod kif qed jipproponi hija d-direzzjoni tajba anka jekk aħna nafu li aħna fil-pajjiżi kollha rridu nżommu ma' ċertu eċċezzjonijiet. Iżda lan ewlieni irrid ikun li nsaħħu l-issu intern. Iżda jekk l-eċċezzjonijiet mhumiex qed ixxekklu jew jipperikolaw is-suq intern jiena naħseb nistgħu nżommuhom Jena irrit nammetti li jena kont eh, fundamentalist ħafna fil-bidu. Meta bdejt fil-politika eh, dwar il-VAT, ma nafx jekk u xaxet nikber forsi moħjet jitib xiftit imma din id-direzzjoni fundamentali ħafna jena naħseb li madix fattibli. Palma niftakru, Sur Bolkenstein kien ipprova jagħmel dan ftit snin ilu. U u eh, sab ħajt. U jiena naħseb li fċertu każijiet din toħloq ċertu ostakli fis-suq intern. Għal daqsant jiena naħseb li fuq dan irridu nieħdu ċertu passi. Jiena nappoġġa wkoll l-idea ta' neutralità ta' taxxa, iżda din m'għandix tkun għaskapitu ta' taxxa. U palma smajna dan, is-sajf eh, għanna bżon ta' koordinazzjoni akbar eh, għal dik li hija taxxa. Iżda jista' jkun li ma neħqux armonizzazzjoni sħiħa. Jiena naħseb li għad fadal eh, lok għal kompetizzjoni u kol ta' taxxa. Mux li nxekklu s-sistema ta' taxxa, iżda li kunem kompetizzjoni. U ma naħsibx li għaxa xi sorpriża li waħed liberali li qed jappoġġa dan. Il-kollega tiegħi fuq il-naħa tal-lemin tiegħi sur Wolf Klintz kellu jitlaq għax għandu laqa fil-Ġermanja, iżda u xtaq jenfasizza li il-VAT hija taxxa hija bażi ta' taxxa importanti ħafna partikolarment illum il-ġurnata. Għal daqstant, Argument ieħor għal inqas eżenzjonijiet hija li il-Ministru tal-Finanzi għandhom bżonn bażi ta' taxxa sostenibli u soda u bħalma tafu il-VAT hija waħda soda ħafna. U jgħid li Fil-Ġermanja biss l-eżenzjonijiet huma ta' 20 biljun euro. Nispera li eh, ċekjom sew dawn iċ-ċifri imma dawn huma ħafna flus. li kiku kien hemm inqas eżenzjonijiet din tkun xi ħaġa utli għalqas il-Ministri tal-Finanzi jkunu aktar kuntenti. Issa dwar eh, mistoqsija tiegħi kwestjoni eh, li hija verament tal-qalbi l-emenda 40 u 6 u 50 dinja eh, din hija firmata u eh, flimkien mal-kollegi tiegħi u inti appoġġajta, iva appoġġajta, mela m'għandix għalfej noqgħod eh, n-argumenta fuqha. Iżda jiena naħsepu, hemm numru ta' pajjiżi li jaħsbu li għanna innaqsu il-rata tal-vat għal organizzazzjonijiet li mumiex għal profit. U din hija xi ħaġa li ġi diskussa wkoll fuq l diskussjoni li ħajkonna tal-waqt fuq l-isport. Kif ukoll id-diskussjoni diġà kellna fuq il-Loplazzart online ja li parti mill-finanzjar nistgħu ngħinu biex nifinanzjaw eh, organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profit, pereżempju l-klabs tal-futbol li jgħinu li zaza kif ukoll il-xogħol soċjali li jsir fih dawn il-klabs. u għana tlabna l-Kummissjon li tkun xiftit aktar liberali f'dan is-sens. Jina ma nafx jekk il-Kummissarju semeta jina naħseb li tipprova jagħmilha, iżda forsi fil-kumitat tagħna jkun jista' jappoġġa din l-idea u s-sur Kaza jina nittama li wkoll qed jappoġġa forsi b'dan il-mod inkunu nistaw lill kummissarju Semeta nimbottaħ fil-direzzjoni tajba. Issa, fuq l-FTT. Jena ma nafx kemm il-sija ħlejna niddiskutu din l-FTT. Jena rrit nammetti li ma ħsibx li ħat iġi aċċettata. Iżda ma nafx, għax tant eh, hemm affarijiet strambi li qegħdin iseħħu fl-Ewropa, forsi anka di ħad tiġi aċċettata min jaf. U forsi anka Londra jaċċettawhom. Iżda jiena ma naħsibx li għandna bżonn li din id-diskussjoni sir f'dan ir-rapport, ma nistgħux naqblu li dan mhux l-aħjar post. Iġbi, għawek jiena naqbel bisieħ ma' sur kaza. Jiena ma nemminx fiha din it-taxxa. Jiena naħseb li din ħax txekkel l-Ewropa. Iżda forsi ħa tispiċċa teżisti xorta waħda. Iżda jekk jġobkom man mux f'dan ir-rapport, grazzi. Thank you, uh, Ashley. Grazie ħafna, dil-kelma lill-Ashley. Chairman, I'll be brief. Uh, may I thank Mr. Cam Grazie ħafna mhux ħan nitkellem fit-tul, grazie ħafna lill-Sur uh, Kazat u l-tim tiegħu tal-li faslu dan ir-rapport waċċar, ċar li sistemi tal-VAT eh, li joperaw fil-pajjiżi differenti huma differenti u li hemm bżonn huwa li nagħmlu qafa swiesa għal sistema tal-vat ġdida li tnaqqas l-ispejjeż ta' operazzjoni kemm għan negozji u l-awtoritajiet tat-taxxa. Jekk ikollna sistema tal-vat effiċenta ħażid it-tħul eh, tnaqqas il-burokrazija u tgħin in-negozji. Jina irrid ngħid li ċertu kollegi resqu emendi li imorru li lin minn dan ir-rapport aħna għandna niżviluppaw strateġija ta' VAT U jekk aħna namlu, dan il-rapport namlu eh, mod ta' mezzi li nishtiqu li nitrattaw il-negozji u l-Europa namlu għan nispiċaw namlu għan as kompetitiva dan mandaw xjaqsmu għawek. il-Komissjoni rridu għatu ħadna b-serjetà rridu nizviluppaw rapport b'serju. Jiena qed gost nisma l sur każi jgħid li r-rapporti ma jridux li jitratta l-FTT, jiena naqbel miegħu. Mbagħad kien hemm kollega li qal li qed jibda jkun hemm konsens fuq l-FTT, jiena ma naqbilx. Forsi fiż-żona euro jiena nħu gost jekk iż-żona euro jdaħlu dawn din it-taxxa fuq transazzjonijiet e, finanzjarji għax ħan ifisser li n-negozju kollu mbagħad isir f'Londra. Iva din hija ħaġa fantastika. Jekk jogħġobkom mela introduċuha imma jekk ħad ippruvaw tintroduċuha eh, fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, l-Renju Unit ħamel vito, ġbi għal xejn mixin f'din id-direzzjoni. Jiena irrid ngħid li jiena kuntent ħafna mal-proposti inizjali li ġew proposti mis-sur Kaza u qegħdin nistennew bil għal inkomplu naħtu fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Mela fisem il-partit ta' ħodor Filip. Grazzi ħafna, niprofa nitkellem fuq Osor jien ukoll. Jiena u koll nħogost li il-rapport kunu fukati u jena naqbel ma dawk li qed jgħidu li m'għandniex nippruvaw eh, indaħlu l-FTT u affarijiet oħra. L-unika punt li nixtieq inqajjem hawnhekk u din hija il rabta li aħna għandna insemmu l-fatt li hemm numru ta' industri u attivitajiet li mhumiex qed jevitaw il-vat ma, ma jaqgħux taħta. U jina nkun kuntent ħafna jekk najdu li Iva aħna ħadna nota li bħalissa is servizzi finanzjari ma jgħawx taħt il-VAT u din hija kwistjoni u ma noqgħodux najdu kif ħansolvuha. Iżda jiena naħseb li huwa importanti li nkunu nafu li din l-industrija tas servizzi ma imiex koperta mill-VAT u din hija problema. Għax allura hija kwistjoni għal darba ħra ngħidu x'inhi l-bażi tat-taxxa u fuq liema bażi din l-attività m'għandix tiġi intaxxata meta mqabla ma' servizzi oħra. U forsi hemm min jistaqsi dwar dan. Għal daqstant jien nkun kuntent jekk nagħmlu din ir-referenza eh, ta' bħalma minna fuq il-vjaġġar blajru għalix, eh, għal darba oħra, għalix eh, il-vjaġġi blajru huma eżenti fil-waqt li l-vjaġġi bil-ferrovija mumiex. Għawek qed ikun hemm distorzjoni tas u għawek irrid ikun hemm kompetizzjoni ġusta bejn il-mezzi differenti. U dawn kienu l-punti li xtaqt inqajjem jiena fuq dawn iż-żewġ eżenzjonijiet. Din, fil-fatt, mui, da mui rapport fuq l-FTT, din hija xi ħaġa rridu nagħmlu għadċana u ma rridx noqgħod nerġa' nqajjem l-istess argumenti li diġa' semmejna. U fil-fatt ħajkonna l-opportunità li nagħmlu dan fil-ġejni qarib. Iżda nodu najdu li din l-attività taħrab mill-VAT u li din hija problema u li għanda tiġi solvuta iva, dik hija xi ħaġa li għandna nsemmuha. Issa dwar il-lingwaġġ tiegħi fuq l-eliminazzjoni tal-eżenzjonijiet u it-tnaqqis eh, ir-rati mnaqsa, din hija forsi fundamentalista bħalma qal Olaf. Iżda l-punt tiegħi huwa dan jiena naqbel ma' Ashley Fox meta inti qed li hemm bżonn li nadu għal sistema aktar aktar streamlined li aktar faċli għal negozji u għall autoritajiet tat taxxa jiena naqbel ma dan ġifieri f'dan is-sens li s-sistema tkun simplifikata u għawek ma naqbilx ma Oli Schmidt eh, li tkun aktar mażata tejn. Jiena meta nara s-sitwazzjoni ta' fejn Eh, li jinsabu fihom l-istati membri kollha dwar dawk li għandu it mitħul mit-taxxa, jiena nisimpatizza xi ftit eh, ma dawk l-istati membri li għamlu ġestjoni l-aħjar ġestjoni ta' taxxi iżda li l-urġenza bħalissa hija li rridu nassiguraw li konna it-tħul kif suppost mill-taxxa u għalija il-bilanċ huwa aktar lejn il-korporazzjoni u l-armonizzazzjoni mill kompetizzjoni għalija din hija kwistjoni urġenti. U għalhekk li jena nħoss li għandna nenfasizzaw dan il-punt u f'dan is-sens il-kompromess ta' Sur Kaza jgħid ftit miż-żewġ affarijiet għanna namlu konverġenza, iżda l-istati membri għandhom iżommu kol il-possibilità li jkunu diverġenti u kol. Jina naħseb dewek irridu nkunu naqriżiet preċiżi, iġviri nispjegaw eżattament xirridu, jekk irnexxinna insibu ftejim eh, ftehim fuq xirridu. L-opinjoni tagħna hija li f'dawn iż-żminijiet għandna bżonn sistema aktar streamlined, aktar konverġenti, ovvjament mhux mija fil-mija, iżda rridu ngħidu li l-priorità bħalissa hija konverġenza u mhux l-eċċessjonijiet. Jina naqbel ukoll ma dak li qal Sajid dwar ir-rati mnaqsa għal skopijiet ambientali u soċjali. Jina ma toġobniex il-ħaġa li huma f'każijiet eċċezzjonali. Dak li għandna bżonn huwa li konna leverage ta' din it-taxxa ta' fuq il-konsum b'mod li verament eh, tmur favur il-ġit komuni. U l-inġildu tibdil fil-klima, jekk li inġildu tibdil fil-klima naħna naħsbu li huwa il-ġid komuni mela rridu nagħmlu l-eċċezzjonijiet għal dak lan. Iżda, għawek huwa importanti li nkunu nistaw nuru, nkunu nistaw nkejlu il ġid komuni li jasal jekk fil-fat ikonna tnaqis kemm jekk dan huwa ġid komuni, soċjali u ambientali. Aħna dan li nixtiequ naraw u jiena lest li niddiskuti l-lingwaċ għawek, ma dawn huma l-ideat importanti għalina, grazzi. Uh, Miguel Portax. Grazzi Miguel Portax. Manel Manajr, Signora President, jiena minix shadow fuq dan il-punt, nishtiq uh, namel komment u nistaqsi l-sur kaza zawġ domandi kumment u għalli jiena naħseb li jkun tajjeb li aħna nagħtu ħarsa lejn il-kwistjoni tal-FTT, taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji f'dan ir-rapport. U naħseb li hija importanti fl-emenda 10 li jkollna din ir-referenza fuq xejra li fuq din it-tendenza li nieħdu l-post taxxa diretta b'indiretta. diretta u din hija marbuta ma' dak li qegħdin ngħidu. Aħna naħsbu li l-kummenti tar-rapporter fuq l-emendi ħut jistgħu jistaw jtejbu rapport, nistgħu naqblu magħhom u dan wassanni għal żewġ mistoqsijiet tiegħi. Għax naħseb nista' ressaqhom b'emendi orali bil-fom eh, qabel ma naslu l-plenarja. L-ewwel nett, Aħna nsejħu għal forma partikolari għal VAT, hemm numru ta' referenzi għal SMEs. Iżda waħda mill-emendi, u jina ma naqbilx ma din l-emenda, titkellem dwar esenzjonijiet għal l-imprizi zaru ta' daqs medju. Iżda huwa vitali għall SMEs li minn tal-inqas ma jkollhomx iħallsu lill-istat qabel ma jkollhom il-flus mill-istess stat u għalhekk hawnhekk għandna problema serja fil-Portugal ma l-SMEs għaliex bażikament iridu jħallsu t-taxxa mill-qudiem bil-qudiem. U nixtieq nara jekk ir-rapporter jista' jaqbel miħaj u nagħmlu emenda bil-fom fuq dan għal waħda mill-emendi. Jena favur strateġija li tnaqqas l-eżenzjonijiet ta' taxxi u tnaqqis ta' taxxa iżda m'hemm l-ebda referenza hawnhekk għal possibilità li konna taxxi speċifiċi aktar olin fuq prodotti lussużi. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija hemm lok għal emenda bil-fom għat sabiex bekk nkun nista' nitrattaw din il-kwistjoni speċifika ta' prodotti lussużi? Aħna qegħdin inġelu l-konsumaturi ovvjament li ħalsu t-taxxi aktar olin għal prodotti ġenerali u l-prodotti lussużi mhumiex parti mill-politika Ewropea jew politika nazzjonali. Sur Morganti jixtieq jitkellem? Kif trid? Jekk jogħġbok. Jiena wkoll ma mal-oħrajn u nirringrazzja l-rapporter u naħseb ukoll li nistgħu naslu għal votazzjoni ħarija fej aħna lkoll naqblu. Nixtieq niġbed l-attenzjoni biss u ngħid li ma naqbilx ma' sur Portax biex nintroduċu il possibilta li jkun hemm limitu ta' eżenzjoni propju għal SMEs li huma 99% tal-ekonomija Ewropea kollha Dan għaliex ukoll ħafna pajjiżi mill-Unjoni Ewropea jadottaw limiti differenti, livelli differenti ta' taxxa u ma naħsibx li għanna jkunem armonizzazzjoni biex jkunem li livell wahdini għaliex dan jista' ovvjament xekkel il-kompetizzjoni. Thank you, Ali. Grazzi, Olin. Jiena ħanżu fil-qosor, Sinjora President, Naħseb li għanna il-rapport tas Sur Balz fuq il-rapport Omnibus nirridu nitrattaw nixtieq nagħmel xi punti fil-qosor biex nappoġġa lis sur Ludwigsin u Sur Schmidt fuq l-emendi tagħhom marbuta mal-ambjent. Naħseb li hija kwistjoni importanti ħafna li rridu nitrattaw f'dan ir-rapport u nixtieq infakkar il-Green Paper tal-Kommissjoni f'dan il-qasam u l-Aġenda Ewropea li ta' stipola li ma nix ikonna konverġenza bejn l-ambjent fiżiku u jew ambjenti ieħor u naqbel dan ir-rigward fir rigward il-gazzetti elettroniċi, l-e-books. Iżda imbagħad nixtieq norbot ukoll ma' dan id-dibattitu li għandna fuq il-qafas ġenerali. Napprezza x-xogħol li għamel ir rapporter biex jipprova jsir kompromess, partikolarment dwar l-emendi fuq l-esenzjonijiet u flessibilta, għax naħseb li fuq eket nitkelmu nħarsu bejn eh, l-esenzjonijiet vizavi l-flessibilta, u naħseb li idealment fiħdan qafas Ewropew għandu jkun hemm flessibilta l-politika pubblika u għall-għannijiet pubbliċi. Jekk l-istati membri ovvjament jiġġustifikaw dan, għalhekk irridu ndaħlu klawżoli ġustifikati f'dan il-kompromess biex intikom eżempju partikolarment fi żmien fej l-ekonomija sejra lura u għanna pratikament zero tkabbir fl-Europa rridu nirkupraw il vet 175 għal sa 15% naqsu n-nefqa tagħna u mbagħad għandna l-gvern konservativ ġdid li tella l-vat tal-20% u dan kellu impatt tal-ekonomija u n-nefqa tal-konsumaturi. U din hija mod differenti kif niġbru t-taxxi, mhux qed nitkellmu dwar it dħul ta' taxxi biss, iżda l-gvernijiet li waslu aktar nefqa u dan ovvjament għall-konsumaturi biex ikun hemm aktar nefqa u ovvjament ikun hemm aktar tħul għall-gvernijiet. Kifet forsi tal ħarsa lejn eżenzjonijiet, iżda forsi nistgħu ndaħlu frazi li tajt li ġustifikabli għal saħħa, l-kultura, l-ambjent u forsi din tkun aktar effettiva mhux niftħu bibimbera għal kwalinkwa tip ta' eżenzjoni. David, tixtieq terġa' titkellem? Le? Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja Shadow Rapporters kollha suġġerimenti tagħhom. Bosta mill-suġġerimenti diġa' huma inklużi fil-emendi ta' kompromess li qassam dal-ħodu u għalhekk ser ikollhom ħin biżejjed biex jagħtu ħarsa lejn l-emendi ta' kompromess. U jekk neskludu il-suġġett ta' l-FTT, taxxa fuq transazzjoni finanzjari, l-opinjonijiet kollha l-oħra kienu parti kbira minnhom inklużi fl emendi ta' kompromess tiegħi. Kantejn malajr fuq l-emenda 40 tas Sur Schmidt din ġiet aċċettata. Mbagħad firigward rigward l-effiċenza tal-ġbir tal-vatt, jiena nixtieq ngħid li hemm kunsens ġenerali fuq dan u li aħna ninsabu fil-proċess li nfasslu emenda ta' kompromess oħra li tistabilixxi l-kwistjonijiet li għandhom ikollhom priorità. Issa fir rigward il-proċess legali nistgħu naqblu li l-istrumenti leġislattivi li qed jintużaw bħalissa fihom dispożizzjonijiet li mhux ċari u għalhekk hemm meħtieġa li jkun hemm tibdiliet f'dan ir-rigward. Lest naċċetta l-emenda 68 jekk mhux se żball propju fuq dan rigward għatfadlinna ħin fil-votazzjoni li ser seħ xieħim settembru u għalek ħankompli naħdem mal kollegi tijaj sabiex nsib bilanċ fejn dan u għadeja possibli ovvjament. Grazzi. Grazzi Jiena nista' nikkonferma l-iskeda li nivotaw fil-19 ta' Settembru u nmiraw li nlaħqu mat-tieni plenarja ta' Ottubru. Issa ngħaddu għal direttiva Omnibus 2 u rapport mis Sur Berkhard Balz u jekk ikun hemm bżonn nieħdu l-bqija ta' sessjoni ta' dalodu sal-nofsija u eh, kun nistgħu nħallu Suġġett li jħor dimensjoni Ewropea fl-isport wara l-offsenar biex ukoll aktar ħin. Dejjem jekk ovvjament nużaw il-ħin kollu għal direttiva Omnibus 2. Bekħar, jek joġbok. Grazzi, signora President, kollegi. Dan huwa abbozz ta' rapport fuq il-direttiva Omnibus 2 jiena implementajt kważi kollu dak li kellna fil-dokument ta' ħidma għall-ewwel skambju ta' opinjonijiet fil-21 ta' Marzu. Bosta mill-emendi huma tekniki fin-natura tagħhom u tekniċi fin-natura tagħhom u dan jitlob forsi direttiva tal prospektus u l-solvency 2 direttiva l-oħra. Kien hemm kwistjonijiet li tqajmu fuq l-assigurazzjoni u assigurazzjoni minn ġdid, b'mod partikolari l-kwistjoni kollha marbuta ma li nadattaw ir-rati tal emmax u l-kurva, il-graf meta mqabla ma l-likwidità fis-swieq finanzjarji. Għandna wkoll il-kwistjonijiet tal-ekwivalenza tal-, -ekwivalenza tal Eh, pajjiżi terzi, hemm ukoll it-tranzizzjoni u l-perjodu ta' tranzizzjoni kif dan għandu jiġi infassal l approċċ globali u wiesa b'tuttat mill-Kummissjoni u naħseb li dan b'dan il-mod nistgħu nevitaw li nidħlu firqaqat u diffikultajiet minn tal-inqas fil-bidu ta' diskussjonijiet. Irridu għodu attenti li jkollna l-affarijiet u direzzjoni li nieħdu tkun skont id-direttiva, iżda nistgħu nadottaw miżuri għat-tapposta. Għandna wkoll riżultati tal-ħames studju kwantitattiv tal-impatt u dan ġi publikat qabel proposta tal-Kommissjoni. Mhux qed nikkritika dan l-istudju iżda intikom biss l-isfond. Dan huwa l-isfond li narrafkom, u nistgħu naraw li negozjati għaddejjin eh, ta' maġla fil-Kunsill bosta entitajiet involuti, bosta kwistjonijiet involuti u jider li nistaw nħu soluzzjoni. Jina interessat nimmonitora il-dibattitu fiħdan il-Kunsill u għad nirrit niġi konvinta minn argumenti tajbin li il-prodotti speċifiċi jew soluzzjoni speċifiċi għassu jista tassow jagħmlu sens. Il-Kunsill ħadem mal-Kommissjoni sabiex ressaq l-emendi fuq il-matching premium, l-anticyclical premium u jena kemxejn xettiku dwar dawn il-proposti. L-approċ tiegħi ifoka aktar fuq li insaħħu l-autorità ta' supervizjoni u niżguraw li jkun hemm skrutinju parlamentari xira. Kien hemm emendi li mhux tekniċi u sostanzjali dawn naħseb li rridu nittrattawha fid-direttiva qafas għaliex l-autoritajiet ta' supervizjoni u l-partijiet interessati għandhom bżonn li jkollhom ċertezza regali malajr kemm jista' jkun mm. mill-aktar fis possibbli fuq leġiżlazzjoni. Fir rigward il-proċeduri ta' implementazzjoni għandna l-atti delegati u it-standards tekniċi. Partikolarment, għanna bżon bħalma nafu esperjenza minn barra. Għanna direttiva omnibus wieħed li diġa ġiet adottata u issa rridu naraw kif komplu minn dan il-punt u nallokaw għall-RTS. Jina ċert li ser ikolli l-opportunità li nitkellem ma' Ajopa fuq din il-kwistjoni partikolari. Nħoss li huwa importanti wkoll li nagħtu ħarsa lejn x'inhuma l-kundizzjonijiet. Il-President titlob lill-kellim biex naqqas naqra mill-veloċità tad-diskors tiegħu biex l-interpreti jilaħqu. Provajt nlaħħaq mal-ħin Eh, li tlifna, Sinjura President, allora ħniprofa naqqas issa l-veloċità ta' diskors tiegħi biex l-interpreti jilaħħu. U l-interpreti ringrazzjaw. Nemmen li huwa vitali, Sinjura President, li nħarsu lejn il-kundizzjonijiet eh, għal premium ta' likwidità. Il-regolament afas, sa jopa e ħajkolla rwol importanti ħafna f'dan il-qasam u naħseb li hekk għandu jkun. Fl-aħħar mill-aħħar Dan huwa strument li jista' iwassal għal tnaqqis ta' dispożizzjonijiet. Nemmen li għandna bżonn formula sabiex naraw x'inhuma il-premium, nikkalkulaw il-premium u għanna naplikaw dan il-premium għal liabilities apposta il-limit għandu jiġi stabilit u għanna bżon dan il-limitu biex bekk namlu tajjeb għal xi anomalija li jista' jkun hemm fuq is-suq. L-awtoritajiet ta' supervizjoni huma importanti fil-pajjiż ospitanti u dawn għandhom jirrevedu wkoll il-premium. premium fil-rigward il-pajjiżi terzi jiena għażilt li jkun hemm ekwivalenza temporanja jew perjodu ta' dan. Ta u mhux il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Fir rigward l-ekwivalenza temporanja jiena nemmen li għandna bżonn lista ċara ta' kriteri u għandna bżonn rapporti ta' progress għabbażi ta' kull sitt xhur. Ġifieri dartej fis-sena. L-ekwivalenza ta' ħames snin din hija xi ħaġa li eh, provaw jarblu il-pajjiżi anki jekk ikunu fallow l test ta' ekwivalenza. Il-Kummissjoni edha tħares ħafna li t-delega ħafna mill-affarijiet għall atti delegati għanna l-periodu ta' tranzizjoni u rekwiziti ta' tranzizjoni u jina favur li konna periodu ta' tranzizjoni fuq żewġ stadji li għandu jiddaħħal fid-direttiva qafas. Id-direttiva għanda tidħol fis seħħ u tiġi trasposta fil-21 ta' jannar 2013. Dan ikun importanti u jkun fażi intermedja mhux biss l-awtoritajiet involuti iżda anke l-awtoritajiet ta' supervizjoni. Il-leġislazzjoni ta' solvenza 2 għandha tkun provduta għandna bżonn il-tarif fuq il- eh, kwistjonijiet legali u rridu nħarsu wkoll lejn solvenza wieħed. Irridu nħarsu lejn il-pjan ta' implementazzjoni jiena ma tantx kont favur il-proposti tal-Kunsill li xem pjan ta' cost benefit iżda da ma kienx wis ċar. Nemmen li importanti li nħarsu lejn ir-rekwiżiti ta' supervizjoni naqbel mal-Kunsill iżda li s-sena 2013 tista' tintuża l-proċeduri apposta legali, per eżempju l-approvazzjoni tal-modell intern. L-ewwel ta' jannar 2014 Imbagħad nistgħu nibdew bl-applikazzjoni bl-implementazzjoni ta' Salvenza 2, nibdew il-miżuri ta' transizzjoni, ikun każ ta' konna ħin ta' sentejn u l-istati membri jkollhom l-għażla li jagħtu miżuri speċifiċi jew jestendu l-iskadenza għal kumpaniji żgħar ta' assikurazzjoni jew ċertu kumpaniji ta' assikurazzjoni fir rigward il-rekwiżiti minimi ta' kapital Dawn għandhom ikunu konformi magħhom il-kumpaniji u għandna bżonn rapporti ta' progress. Il-periodu ta' tranzizjoni għal kapital ibridu għal 10 snin, pakket wieħed għal eh, self naqbel ma' dan ta' kapital għandna bżonn konsistenza wkoll ta' ma', ma settur bankarju għanna bżon tranzizjoni aktar ħarira għal format ta' rapportaċ u jiena nissuġġerixxi perjodu ta' tranzizjoni ta' sentejn li matulu il-sistema ta' rapportax tista' tintużi qed naħseb dwar l-insurers ta' daqs żgħir u medju biex ikun hemm standards aħjar għal-rapporti dawn ħajġu publikati fl-aħħar tal-2012 u għanna bżonn għalek li jkollna regoli b'saħħithom iżda rridu nallokaw aktar ħin għal tħejja tajba biex kulħadd ikun jista' jżomma dawn ir-regoli. Fuq l-insurers ta' żgħir medju għandna l prinċipju ta' proporzjonalità dan huwa importanti ħafna huwa spliċitu fil-linji gwida u rakkomandazzjonijiet tekniċi. L-abbozz ta' rapport fih aktar iżda naf li ma tantx għandna ħin u għalhekk nixtieq biss nieqaf hawn trotu ġejt biss il-punti ewlenin, nirringrazzjakom tal-attenzjoni. U ħerqan nisma' l-ewwel feedback minnaħa tal-kollegi. Grazzi. Grazzi, tajt il-President. Naħseb li Edward Cikluna ħajtkellem fisem Peter Skinner. Um, the Shadow Iva, xedu rapporter tal-SND, Peter Skinner jishti jiskuza ruħu li ma setax ikun prezenti hawnhekk. Jishtiq jifraħ l sur Balz għalla abbozz ta' dan ir-rapport. Huwa rapport importanti ħafna meta nimxu lejn il-periodu tal-emendi u l minnu u bħalma semma qabel dan huwa dokument tekniku ħafna Iżda rridu nżommu f'moħħna li dan huwa kaxxa tal-għodda regolatorja wkoll għall direttiva Solvenza 2. U rridu nuru li jkun hemm approċċ konsistenti u komprensiv għaliex il-solvenza hija ta' tħassib Paulini. Fi spirtu ta' koezjoni rridu niżguraw li nimxu l-qoddim, nkomplu nimxu l-qoddim biex bekk il-kaxxa tal-odda tagħna regolatorja tiġi msaħħa. Kien hemm tliet punti li ġew misħu hawnhekk L-ewwel net setat legali li nagħtu lill-IOPA, mbagħad il-parametri ta' ekwivalenza u t-tielet il-premium ta' likwidità. Fir rigward il-kwistjonijiet legali, rridu nkunu ċerti li ma nkasbrux il-kazistika Ewropea fuq ġudizzju biss u li IOPA ma tmurx kontra l leġizlazzjoni tagħha stess. l istess ħin IOPA rrid ukoll l-strumenti li għandha bżonn biex tkun tista' ta' opera tkun tista' taħdem. Tieni punt huwa dak ta' l-ekwivalenza. Ek kif solvenza tnejna tiħa jidħol fis-seħ, irridu nkomplu neżaminaw il-mezzi li permezz tagħhom il-pajjiżi terzi jistgħu joqogħdu fil-mudell Ewropew. L-istruttura tagħna trid tkun aċċessibbli għal dawk il-pajjiżi li jagħmlu negozju fiħdan il fruntieri tagħna. U l-assikurazzjoni tagħna li tagħmel negozju barra mill-Ewropa mill-Unjoni Ewropea. Tielet punt għandha x'taqsam mal-premiums ta' likwidità u l-pajjiżi terzi. Naħsbu li din hija għodda importanti għall-insurers biex ikunu jistgħu jużawha f'każ ta' bżonn fis-swieq. U għalhekk dawn iż-żewġ kunċetti jridu jiddaħlu mod konsistenti mal-preċedenti legali. Għal darboħra nifirħu l-Sur Balz u x-xedu Rapporter ħajaħdem mal-rib mal-Shadow Rapporters l-oħra fuq dan il-dokument tant importanti u tekniku. Grazzi. President, grazzi ħafna. Il-Shadow tal-Alde hija Silvi Gullard li mhux edawnek u ħa nitkellem jien minn flok. Għaliex jiena wkoll Shadow Rapporter għal Solvenza 2 għandha għandi tliet kwistjonijiet li nixtieq nitkellem dwarhom dwarhom um, huma ma' jorbtu ma' tlieta li għamel s-sur xikluna fi St. Peter Skinner. L-ewwel net il-punt dwar kwistjonijiet li għadhom pendenti u l-premium ta' likwidità u kif dan kollu jorbat jorbot ma' l-investimenti fuq medda twila ta' żmien. Nixtieq infakkar li dejjem xtaqt insib soluzzjoni għal eh, kwistjoni ta' l-ekwità u naħseb li għandna kawża komuni hawnhekk iżda rridu naraw kif dan nistgħu tassaw nagħmluh. U naħseb li rridu nistabilixxu li iva ħansibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. U forsi mbagħad dan fl-ewwel stadju. Iżda mbagħad id-dettalji tekniċi rridu jinvolvu l ajopa ovvjament, u bħalma semmew ukoll l-awtoritajiet ta' supervizjoni lokali. Dan wasanni għat-tieni punt, tieni kwistjoni, kwistjoni ehm, kemm xejn taħraq u diffiċli fuq l-atti delegati. F'Solvenza 2 aħna ħallejna l-affarijiet pendenti biex najtek għall-atti delegati fejn imbagħad ikonna ħin qasir ħafna għandna xarej plus xarejn eżattament. U forsi arafna li ħajkonna 500 pażna li rridu nagħtu ħarsa lejhom f'dan iż-żmien qasir. Iżda mbagħad ikkonċentrajt fil-pakket ta' supervizjoni u qed stenna waħda. Naħseb li s-servizzi finanzjari ma jistax jaħarbinna taħt idejna l-kontroll tal-ħin, ma jistax ma jkollniex ħin biżejjed u għalhekk jien insistejt li jkollna tliet xhur plus tliet xhur kelli ġlidiet regolari mal-Kummissjoni fuq dan il-punt u naħseb li dan huwa tajjeb. Hekk kif nimxu l qudiem xa ġoħra li qed tiġri hija li qed ikonna ammonti kbar ta' atti delegati jew x'inhuma insomma u xi żvolġu u nafu li kollox qed jasal f'daqqa. Irridu narfu li għandna bżonn il-ħin din hija importanti u xa ġoħra li rridu norbtu mandan huwa dak li għamilna meta inventajna il-standards tekniċi f'omnibus wieħed għal-regolamentazzjoni. Naħseb li ħsib li kena fiħdan il-Parlament fil-bidu kien li aħna ridna li dawk li komunikaw maħna jkunu b'saħħithom, l-aġenziji jkunu b'saħħithom, jkunu jistaw jitrattaw l-affarijiet tekniċi mingħajr ebda interferenza ta' xejn. Għaliex kienu ser jagħmlu affarijiet tekniċi fil-fatt. U ħsieb inizjali tagħna kien li naddu minnajr il-Kommissjoni u biex dan iseħ skoprejna li dan ma stajniex namluħ legalment. Għallek kif ventajna il-standards tekniċi ta' regolamentazzjoni bħala proċess li li ġim tejjeb u li ġi streamlined u kanna bżon standards tekniċi biex nkun nistaw namlu dan ix-xogħol. Ġifieri kanna xar plus xar. Issa jiena mħasba ftit, inkwetata, jekk se nisibu situazzjoni, nisibu ruħna f'sitwazzjoni fejn konna 500 paġna li edna xarej plas xarej mhux biżejjed ridna tliet xhur plas tliet xhur u laqqas nsib ruħi f'sitwazzjoni fejn f'daqqa waħda għallaj birek konna nitrattaw kollox f'xar plas xar. Dawn huma affarijiet li għadhom għaddejjin, huma affarijiet li ħankomplu ħabta wiċċna magħhom, affarijiet li ħajkomplu, rrid ikun hemm standards tekniċi regolatori u jiena nixtieq nisħaq li qed naħseb dwar dan u nistaqsi jekk tassew għandix ngħidu li mill-ewwel l-ewwel darba li konna 500 paġna qudiem għajnejna għandix bżonn aktar ħin għaliex diġà huwa ammont konsiderevoli ta' xogħol. Il-punt għatlu huwa li jiridu kunem għatti delegati mbagħad inbidluhom għal standards tekniċi regolatorji. Għat naħseb fuq dan, iżda naħseb li kien importanti li nsemmi hawnhekk. U xtaqt nsemmi wkoll x'kien ħsieb wara il-perjodu imnaqqas ta' ħin fil-bidunet. U dan jorbot mal standards tekniċi regolatorji għaliex l-Aġenzija Regolatorja f'dan il-każ IOPA fl-aħħar mill-aħħar ma tantx ikollha lok fej timraħ fej taħdem bħalma qal Edward u mhux suppost ikollhom interferenza politika jew entità mhux suppost huma entità politika. Għalhekk irridu niksbu bilanċ, irridu naraw li niksbu dak li tassaw ridna fil-bidu. Naħseb li rridu konna aktar diskussjonijiet bejnietna unżommu nżommu li l-aħħar ħaġa li ħna nixtiequ huwa li ma jkonniex l-ebda għażla għajr li ngħidu daqshekk issa għal standard tekniku regolatorju għaliex ma jkollniex biżejjed ħin għad dispożizzjoni tagħna. Għaliex inkella jkollna nibatu lura u ngħidu erġaw batu inna wara u nerġaw nagħtu ħarsa lejha għal xarejn oħra ma tantx ikun tajjeb il-mod kif inkun qed naħdmu b'dak il-mod. L-aħħar pont nixtieq nagħmel huwa dak fuq il-pajjiżi terzi. Naħseb li importanti ħafna li għal boħra bħalma għalet bil-ċikluna fisem mis-sur Skinner importanti li konna bil li jaħdmu kemm internament kif ukoll esternament. Sa ċertu punt nippruvaw nifukaw fuq dak li nixtiequ fiħdan l-Ewropa, iżda rridu nżguraw ukoll li noħolqu sitwazzjoni ndaqs f'sens dinamiku. Biex bekk l-affarijiet ikunu siguri fiħdan l-Ewropa għaliex kulħadd irid jobdi r-regoli hawnhekk, il-kumpaniji tagħna ikunu siguri wkoll billi jobdu r-regoli tagħna jkunu fejn ikunu, iżda x'jiġri mbagħad fuq il-gruppi l-oħrajn, in-nofs liħor li qiegħed barra l-Unjoni Ewropea fejn joperaw b'regoli oħra u jistaw jkunu kompetittivi aktar sa ċertu punt għaliex qed jobdu regoli oħrajn differenti minn tagħna. U naħseb li dak dik hija l-intenzjoni tar-rapporter dik li jipprova jindirizza bil-rikonoxximent temporanju. U ma nafx eżattament dan kif ser jiżviluppa żmien ta' żmien ta' ħames snin għaliex tista dak li jkun jgħid dik it-tiġri issa m'hemmx fejn għoddu stannu ħames snin. Naħseb li provajt tkun innovattiv fix-xogħol tiegħek sur rapporter u forsi tkun l-aqwa mod li nistgħu naparaw għalissa għaliex hija problema diffiċli. Nirringrazzjak għal darboħra għal xogħol li għamilt fuq dan il-punt u naħseb li jkun utli għalina li jkollna diskussjonijiet oħrajn biex naraw kif nistgħu ntejbu jekk hemmx possibilità li ntejbu fuq dan ix-xogħol u forsi nimxu ma dak li inti suġerejt li konna miżura temporanja jekk ma nkunu biex ma nsibux ruħna wara dawn il-ħames snin ħerba totali, situazzjoni li tkun konfuża. Forsi l-membri tal-grupp l-oħra jistaw jitkellmu għaw net titkellem bħala shadow għal solvenza 2 iktar milli fisem ovvjament il-grupp. Issa, il-kellim li jmiss fuq l-istati għaj huwa Shadow Dakjar Epping fisem li CR. Miex ijatawn, ħad t-tkellem minn flok, jek jozbok. Grazzi, Signora President, jena u koll ringrazzja l-Sur Balz għal-rapporti għaw fuq dan il-sujġet tekniku għall-axar u importanti li aħna ikonna għatti eh, delegati u eh, standards tekniċi mala kem jista' jkun sabiex il-supervizuri kunu lesti biex eh, jibdew jaħdmu Eh, meta jasal il-waqt. Peress illi id-dati huma ambizjużi wis, naħseb illi għandna naġustawu maħna naqblu ma' din l-idea, però irridu niddiskutu iktar dwar dan. Jiena ħad gost illi nisma li Sur Balz ressaq bosta emendi għaqlin ħafna illi eh, ma noqdux nirrapportaw fid detal wis l-assi tal-kumpanija tal-assigurazzjoni Il-konċett tal-ekwivalenza temporanja huwa wieħed li aħna nilqgħu u jinkludu wkoll ir-rekwiżiti tar-rapporti ta' progress mill pajjiżi terzi dawn l-arranġamenti eh, temporanji jridu jkunu lesti bejn l-implementazzjoni tal-Europa u l-implementazzjoni tal leġislazzjoni eh, ekwivalenti fl-leġislazzjoni oħrajn Jekk ma nagħmlu hekk inkunu qegħdin nagħlqu il-kanal għal negozji ma' pajjiżi oħrajn. Forsi però nista' ngħid is-Sur Balz illi dan iż-żmien ta' ħames snin mhux se jkun biżejjed u forsi se jkun hemm sitwazzjonijiet fejn dan irid jiġi estis. Jiena naqbel ma l-emendi ta' surbalz fuq il-discount rates u il-premium tal-likwidità. Mżonni li niċċaraw iktar il-formula u definizzjoni ta' xi konsisti suq taħt stress. L-użu ta' atti delegati minn flok ta' RTS eh, eh, mżonni namlu differenza bejnietom sabiex ma namlux zbalji aħna naqblu li fl-aħħar mill-aħħar u ma l-istati membri li għandhom eh, jiddeċedu x'jużaw meta. Peress li l-ħin qed jafas nirringrazzja ringrazzja darba Sur Balz u nistenna bil-ħerqa li nerġa' nkompli naħdem miegħu. Sur Sven? Iva jiena kontent li issa qegħdin nippruvaw newropeanizzaw l-istruttura supervizorja u issa qed nieħdu l-pass li jmiss din hija xi ħaġa illi eh, inna nistennewa għal ħafna żmien is-Sur Balz kien ilu jistennew wkoll li importanti għal ħidma tagħna kwistjoni komplessa ħafna ġew preżentati ħafna emendi li ħolqu ħafna xogħol. Il-rapport huwa opportunità biex nillisbonizzaw l-istruttura supervizorja u biex nitalmu il-lezzjonijiet li għanna nitalmu mill-krizi. L-ewwel nett Fil-politika nisimaw ħafna dwar xeffett għandhom ir-ratings fuq is-swieq finanzjarji kif nistaw indajfu lil dawn ir-rating agencies. Batem emenda li eh, tirreferi għal dawn ir-rating solvenza wieħed. Din eh, ma tantx aħna ċerti dwar din l-emenda aħna nafu eh, u nifirħu kontenti li r rapporter ta' ruol aktar qawwi lil ajopa Aħna konna ħadna deċiżjoni politika bħala Parlament Ewropew biex uh, nadottaw approċ transsettorjali f'dwar dawn l-aġenziji. It-tieni punt solvenza 2 tinvolvi l-introduzzjoni ta' kriterji ta' swieq l-artiklu 75 imma rridu noqdu attenti għaliex dan għandhom nejn wassal l effetti proċikliċi. Dan eh, rajnieħ fil-kontest ta' regolamenti dwar il-żamma tal-kodba. U dan huwa elementi li qed jiddaħħal issa fis-settur tal-assigurazzjoni imma ma jeżistix fis-settur bankarju m'għandniex eh, evalwazzjoni bażata fuq is-suq fis-settur eh, bankarju għandna bżonn ta' iktar il-qoħ biex indajfu din il-mossa il-ġdida. il mossa il mossa il ġdida Ħaġa oħra nsemmuha ħafna il-kriżi tad-dejn sovran fis-settur tal-assigurazzjoni għanna l-ekkim sejjaħ nil-approach għal riski, sovran. Naħseb illi fid-daw tal krizi din eh, tista' tkun problema u rridu naraw eh, x'se nagħmlu dwar l-allokazzjoni ħażina tal-kapital. Ir-raba punt il-kwalità tal-kapital propju fis-settur tal-assigurazzjoni għanna il-tiet tlieta, jġifir tielet saf, Mbagħad dwar il-kriterji ta' kwalità għal kur tlieta. Mbagħad dwar li COD erba' qed nitkellmu dwar inċentifi finanzjarji għal banek sabiex ikun jistgħu jimplementaw il-clearing Anki l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jużaw il-suq ta' derivattivi. Forsi għanna nikkonsidraw illi ndaħlu miżuri u dispożizzjonijiet sabiex ndaħlu inċentivi għall-użu tal-clearing. Aħna nilqaw il-proposti tal-rapporter biex tessaħħaħ għajopa u b'mod partikolari nilqaw il-fat li parti mill-atti delegati se eh, jiġu maqluba standards tekniċi Dan se jwassal għal iktar dewmien imma għalli jekk xoħut minn dawn l standard se jkunu eh, bċejjeċ ta' leġislazzjoni mbagħad oħrajn jiġu indirizzati permezz tal-OTS jista' jkun hemm trikkib u dan jista' iwassal għal dewmien. Forsi nistgħu nużaw l-standards tekniċi biss Din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu għaliex irridu naraw x'implikazzjonijiet se jkollu dan kollu fuq sma differenti issa dwar il-premium fuq il-likwidità. Aħna Nasbu illi dan se jwassal għal sottovalutazzjoni ta' responsabilità li għandhom il-kumpaniji tal-assigurazzjoni li jistaw jeddu il- sigurezza nistaw indaħlu miżuri kontroċikliċi fil-solvenza tnejn Ma dana mandux wassal għal kapitalizzazzjoni eh, kap kapitalizzazzjoni imnaqsa. Mbagħad dwar il-premium il premium tal likwidità aħna pjuttost xettiċi il-restrizzjonijiet li semma rapporter huma pass fil-direzzjoni tajba ma nixtiequ li dan il-kunċett niddiskutu aktar fit-tul u fid-dettall dan eh, jista' jwassal għal inqas disċiplina fuq it-tieni livell. Fil-proposta oriġinali kien hemm bosta klawsoli illi offrew ħafna alternattivi u aħna kontenti li ir-rapporter eh, suġġerixxa li dan kollu għandu jerġa' taħt l-iskrutinju tal-Parlament. Kien hemm bżonn ta' emendi sabiex ikun hemm test li jkun eh, jiftija maħjar u nirringrazzja lir rapporter għal titjib li għamel. Eh, għatem ħafna eh, kwestjoniet li għadhom pendenti hemm bżonn ta' iktar ħin għall-implementazzjoni u nissuġġerixxu illi jkun hemm differenzjazzjoni akbar il-limitu huwa 500 biljun u ma biss l-akbar kumpaniji illi se jkollhom jimplementaw mill-bidu net. Forsi il-kumpaniji iżgħar għandhom jingħataw iktar ħin. Għandna dubji dwar miżura ta' tranzizjoni għal kapital ibridu. Aħna nafu li hemm ċerti eh, kumpaniji tal-assigurazzjoni li toġobhom din il-proposta maħna imħazbin. Araw il-perjodu ta' tranzizjoni twil xoħut mill-kumpaniji jistaw joħorġu b'kapital libridu ġdid biex iħarsu dak li għandhom diġà u ikunu jistaw u koll ħarsu lejn 2013 biex jirġaw jiksbu 10 snin oħra jkollhom iktar kapital libridu u eh, ma naħsibx li u fl-interess tal-regolamentazzjoni. Mbagħad l-artiklu 111 M dwar inqas eh, eh, rekwiziti inqas ehm, għal eh, kapital propju naħseb illi dan ma jaqbilx mal prinċipji sodi li ġew introdotti jiena ma nafx għalfejn iddaħlet din l-emenda. Aħna nilqaw l-emenda 26 fuq il-regolament dwar il-medjazzjoni joġobna dak li qed jiġi suġġerit hawnhekk u eh, kontenti wkoll li se jkun hemm dawn ir-rekwiżiti ta' rapportar eh, kull eh, tliet xhur l-emenda 53 dan huwa pis żejjed mod partikolari għal kumpaniji żgħar ma naħsibx li jagħmel wis sens. Ma nafx jekk għandniex immorru fil-bon, fil-bod daqsek illi namlu proibizjoni totali tar rapportar ehm, għal kull assi individuali. Naħseb illi qed immorru lil minn dak illi aħna konna ftemna fil-bidu. Biex nikonkludi, Jekk aħna narabu l-pożizzjoni ġenerali li ħa rapporter aħna din nistaw napoġġawa għatem xi kwistjonijiet li rridu nerġaw eh, nezaminawu memżon bżonn ta' iktar emendi nemnu li l-Parlament irrit eh, jara xħarreċ x'talimit ħarġu mill-kriżi u hemm bżonn li jkun hemm eh, l-assigurazzjoni wkoll għal dan is-settur tal-kumpanija tal-assigurazzjoni, pero eh, dan ukoll intlaqat mill-kriżi u jiġifieri għad baqanna ħafna x'namlu u jina l-essi li nikopera mill-qrib mar rapporter Hemm żewġ kelliema oħra fuq il-lista Sinjura Olin Makati u mbagħad Jean Paul. Iva diġa tqajmu ħafna mill-punti illi rrit eh, inqajem jiena nirringrazzja rapportera xogħol eċċellenti li għamil fuq dan ir-rapport. Punt wieħed illi għamil is-Sur Hold fuq l-emenda 54 eh, fejn hemm emenda li tajt illi memx għalfejn ikunem lista ta' lassi wieħed wieħed hija jiena nifhem l-intenzjoni u l-ħsieb tiegħek sur Balz li huwa wieħed nobli, però aħna ma rridux li jkun hemm iktar burokrazija mod partikolari minħabba il-kumpaniji żgħar jiena rrid nfakkar lil kollegi dwar dak li aħna diġà votajna fuq u fuq l-Ajopa uh, eh, fil-premessi uh, eh, 46 u l-artiklu 35 Aħna għadna li l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex l-awtoritajiet ikun jistgħu jagħmlu l-ħidma tagħhom għandha tingħata u rridu ngħidu illi rridu trid tingħata informazzjoni skont ix-xogħol li jrid isir. Pero naħseb illi m'għandniex minn issa nimminaw il-seta u l-possibilità li kollhom dawn l-awtoritajiet illi jitolbu iktar informazzjoni u eh, illi eh, l-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li il-permess li jagħtu din l-informazzjoni. Naħseb illi għandna mnejn nisibu ruħna f'sitwazzjoni fejn fil-każ ta' attività fraudolenti eh, dawn l-entitajiet ma jkunux jistgħu jwettqu x-xogħol li inħolqu biex jagħmlu. Jiena naħseb illi uh, bemenda zaħira nistaw uh, għad il-problema u naraw illi iż-żewċ ħsibijiet ikunu inklużi u naraw illi l-informazzjoni li tkun meħtieġa tinata. U uh, li xogħol illi jagħmel ir-rapporter kien eċċellenti, dettaljat u nappoġġa u naqbel ma' bosta mill-elementi li diġa ġew prezentati. Jean Paul. Grazzi. Kummenti fil-qossor, rrit l-ewenet eh, niftaħ eh, l-rapporter għaxol eccellenti li jagħmel fuq dossier komplikat, diffiċli u twil u eh, qed jipproponi soluzzjonijiet intelligenti u rilevanti. Jina rrit nsemmi żewġ aspetti biss. Jina rrit najt li jina kontent illi l-Ejopa se jkollha setat reali, il-Parlament hekk xtaq u se jkoll l awtorità ta' sorveljanza fit tlet oqsma fu puntiħor tekniku huwa il-premium tal illikwidità u l-premium kontraċikliku u koll huwa importanti li niċċaraw il-mod kif eh, se jiġu dawn l-affarijiet issad baqa għandna x'niddiskutu il-mezzi kif se jidħlu se tidħol fis-seħħ il-direttiva, il-kalendarju, dispożizzjonijiet transitorji eh, sabiex dan l-istrument ikun effettiv u effiċjenti Issa, dan id-dossier kollu hemm tliet affarijiet li ma nistgħux ninsewhom milli soluzzjonijiet li aħna nadottaw irridu jkunu rilevanti fuq livell tekniku għaliex liġi tajba mhux biss organizzazzjoni amministrattiva imma wkoll eh, dispożizzjonijiet tekniċi tajbin hemm bżonn ukoll illi eh, ikun strument Ewropew illi ma noqogħdux eh, nirdoppjaw l-affarijiet għax inkella qatt maħna se noħolqu u ntemmu dan is-suq intern tagħna. Mbagħad Ir-relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi huma delikati iva imma m'għandniex nissagrifikaw regolamentazzjoni Ewropea minħabba il-talbiet illi qegħdin jagħmlu pajjiżi terzi oħra li għala Zven, bżon li l-mod kif inhu miktub dan ir-rapport irrid jittejjeb għax it-testi li qed noħorġu bihom huma komplikati, eh, wieħed jifhimhom b'diffikultà kbira u jista' jinterpretom kif irid ukoll għal daqstant imbagħad iddajjef u jnaqqas mill-effiċjenza tagħhom. Bżon li aħna nikkonvinċu ukoll il-Kunsill biex jappoġġana bħala Parlament ftit sekondi oħrajn oh jogħġbok, Signor President, dwar ir-rwol tal-Parlament, hemm bżonn li nkunu ċari. Aħna ma nistawx ngħidu li l-Parlament irid ikun uh, effiċenti Umbat eh, jimponi fuq ħafna limiti li mandom xjaqsmu mal-liġi, għara kolla s-surxikluna il-liġi aħna namluwa, aħna l-kolleġislaturi u leġislaturi illi infaslu l-liġi kif għamilna fuq il filkasta kasta l fm imma l-ironija mhix rilevanti hawnhekk aħna ma rridux inkomplu nirreferi għal test illi eh, jirreferi għal sitwazzjoni u realtà illi ma teżisti għalhekk l-atti delegati dokumenti jifak daw l-affarijiet huma problema, però ma jfissirx li għandna nċedu l-armi u għal raġunijiet tekniċi u materjali aħna ma nistawx wet u l-iskrutinju tagħha. Jekk it-testi tagħna ikunu ċari, ikunu miktubin tajjeb dan ix-xogħol żgur se jitħaffef. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Berghardt. Naf illi ma tantx għandi ħin, jiena sempliċement rrid nirringrazzja lill kollegi għall kummenti tagħhom. Kienu uh, kummenti kompluti, dettaljati ħafna. Tnara li fil-ġemat li ġejjin se jkunna nikkonċentraw fuq l ekvivalenza ma' pajzi terzi għat delegati u u eh, standards ta' implementazzjoni teknika jridu niċċaraw ħafna punti u eh, eh, naraw naħsbu iktar dwar il-premium ta' il-likwidità dwar il-miżuri ta' tranzizzjoni naħseb illi hemm possibilità illi noħorġu blunuri nuri Jiena apprezzajt ħafna l-appoċ li rċivejt fuq il wall li se jkollha l europa sabiex eh, din l-autorità ikolla iktar drittijiet u setat. Napprezza il-kommenti kollha u nistenna bil ħer l-opportunità illi nkomplu niddiskutu fuq dan is-suġġett fil-ġimgħat li ġejjin aħna kena skambju ta' opinjonijiet, kelli eh, se jkolli diskussjonijiet bilaterali ma' shadow rapporteurs fi Strasbourg. Grazzi ħafna. U naħseb billi aħna tassew issa qbadna it-triq it-tajba. Grazzi. Saru in-nofsija u uh, kifat il aktar kmini l-abbozz tal-opinjoni dwar l-izvilup ta' dimensjoni Ewropea fl-sport għanna uh, niddiskutuha wara li nkunu votajna l lumar għar nofsenar. Naħseb ikun għaw aktar nis. Niskuża ruħi ma dawk li ġew hawnhekk biex jiddiskutu dak il-punt li suppost kien imis fuq l-aġenda tagħna missa dan ġie postpost u niddiskutuh wara li nkunu votajna illum war nofsinhar.